Diamo inizio allora. Ben... Mela, nistaw nibdow, nati merħba l kulħadd l-ewwel il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali, Aziz Komissarju, Aziz Kollegi. Kuntent ħafna li nista' nilqakom hawnhekk għal dan id-dibattitu interparlamentarju fuq il-ġejjini tal-PAK, il-Politika Agrikola Komuni. Il-President tawn, anke il-President tal-Konsil tal-Agrikoltura, il-Ministru tal-Agrikoltura Pollak, Marek Savinski, li nirringrazzjaħ u natiħ merħba fosna. Il-riforma li għet nħejju hija l-ewwel waħda f'50 sena storja tal-PAK fejn il-parlamentari għandhom rwol daqshekk deċiżiv importanti. Palma tafu trattat tal-Lisbona wassal biex il-Parlament Ewropew ikun koleġislatur fil-qasam tal-agrikoltura f'livell indaqs mal-Kunsill. Iżda saħħaħ ukoll u dan importanti ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali. Mod partikolari permezz tal-mekkaniżmu ġdid tal-kontroll tas sussidjarjetà skont l-artiklu 12 tat Trattat tal-Unjoni Ewropea. Kuntent li qed nosserva li l-kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali qed jużaw b'mod attiv dawn id-drittijiet ġodda. L-agrikoltura huwa l-qasam fejn il-Parlamenti Nazzjonali waslu għall-opinjoni motivati u esprimaw ukoll kontributi siwja. U nittama li d-debattitu tal-lun wassal biex nkun nistgħu nagħmlu passi ieħor il qoddim fi sforz komuni tagħna biex insibu twiġibiet għall-isfidi l-ġodda li l-modell tal-bidja Ewropea tit taffaċċa llum il-ġurnata. Kif ħa naffrontaw is-sigurtà tal-ikel, tibdil fil-klima, l-biodiversità u l-problemi ambjentali l-oħrajn? Il-ħtieġa li ikonna bilanċ territorjali fl-Unjoni Ewropea u kif ħan naraw li l-pagamenti tal-pak ikun aktar favur l-ambjent, ikun aktar ġusti, aktar leġittimi fajnin iċ-ċittadini Ewropej. Kif ħan għamlu ħdan? Kif ħan adottaw istrumenti ta' suq biex nkun nistaw iġbu għal volatilità kbira li hemm fuq il-varjazzjoni tal-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel u l-prodotti agrikoli u kif ħan iżguraw lajxin tal-komunitajiet rurali tal-Ewropa f'kuntest ta' aktar kompetittività fuq il-livell dinji? Probabilment kollha tafu li l-Parlament Ewropew adotta bir-rapport ta' Albert Dess nhar 23 ta' Ġunju il-pożizzjoni tiegħu fuq il-politika agrikola komuni lejn l-2020. Dan huwa rapport li ġie appoġġat maġġoranza wiesa ħafna fil-plenarja huwa it-tweġiba formali tal-Parlament Ewropew għal komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta' Novembru tal-2010 u barra minn hekk huwa konformi ma' pożizzjoni ta' qabel fuq il-futur tal-PAK wara l-2013 approvata wkoll mill-Parlament Ewropew fl-Ulju tal-2010. Ir-rapport tal Foli Joe Linen. Nixtieq nisħaq uħut mill-elementi ewlenin tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew malajr malajr naqblu mal-miri tal-Kummissjoni biex ikonna politika agrikola komuni favur aktar l-ambjent, iktar ġusta, aktar effiċjenti u effikaċi. Narfu u koll ħtieġa li jkun hemm riforma tal-pak skont l-sfidi il-kbar tal bidi Ewropea u li twieġeb għat talbiet ta' ċittadini biex bekk nkunu nistgħu niksbu leċitimità ġdida. Naqblu mod globali l-approċ li ġi propost mill-Kommissjoni fil-komunikazzjoni tagħha. Fid-dawl tal-isfidi tal-ġejjini, aħna neħtieġu li konna politika agrikola komuni, saħħita u sostenibbli. U dan huwa importanti ħafna għal Parlament Ewropew li jkun hemm riżorsi finanzjarji adattati. U rapport Dess u bħal qabel ir-rapport Leinen u iktar reċentement ir-rapport tal-Onorevoli Garriga tal-Kumitat Sura fuq il-qafas finanzjarju multianwali saħħu li l-budget tal-bidja tal-Unjoni Ewropea jrid ikun mizmum minn tal-inqas fuq l-istess livell tal-budget tal-2013. U dan aħna nittamaw li jekk ikun nixtiequ li nkun nistgħu nimxu f'din id-direzzjoni. Huwa ċar li f'dan il-kuntest itħassib li l-bira esprimejna lill-Kummissarju tagħna Daċas Ċolos fuq il-proposta multianwali ta' finanzjament li prezentat il-Kummissjoni d-29 ta' Ġunju għaliex dan l-frizar dan l-istaġnar il-waqfin fl-opinjoni tagħna mhux frizar sieħ ta' riżorsi iżdaqtuh fil-riżorsi tal-pak f'termini reali u għalhekk ma jimxix skont l-istennijiet tal-Parlament Ewropew. Il-proposta tal-Kummissjoni tintlaqa bħala punta tluq għan negozjati aħna ħnimmiraw biex ikun hemm modifika tagħha biex bekk ikonna riżorsi adattati għal riforma li tkun kapaċi twassal għal kompetittività tal-kompaniji agrikoli tagħna, is-sostenibilità tal-produzzjoni agrikola u kun nistgħu nżommu maħtiġijiet u l-istennijiet tal-bdiewa u tal-konsumaturi Ewropej. Eżis parteċipanti, eżis deputati tal-Parlamenti Nazzjonali kollha, biex nagħlaq nixtieq nesprimi xoqa tiegħi l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew skont kif stabilit fir-rapport tagħna u l-kontributi mibawta mill-Parlamenti Nazzjonali li tistgħu issibu fid-dokumenti tagħkom li ġewwa asma u dibattitu llum ikunu toroq biex iwasluna aktar, mod aktar utli biex il komissjoni tkun tista' twettaq l-proposti leġislativi tagħha li ħadd tippubblika fal-ħarifa. U fl-aħħar qabel ma nagħdi l-kelma lil President tal-Kumitat tal-Agrikoltura tas-Senat tal-Polonja, Jerzy Kroskinowski, nixtieq intikom xi tarif importanti fuq kif tistgħu tieħdu l-kelma f'dan id-dibattitu. Il-membri kollha li ġew irreġistrati kollha kemm intom, anke l membri tal-Kumitat Agri tal-Parlament Ewropew fuq il-bank tagħkom tistgħu issibu d-dokumenti tal-laqa u żewġ Eh, skedi għal talba tal-kelma. Il-karta il-ħadra hija tal-ewwel round tad-dibattitu, il-karta roza hija t-tieni round. U nistiqna lil daw kollha minnkom li jixtiequ jitkellmu biex timlgħu waħda minn dawn il-karti u tqasmu għal l-uxxira malajr kemm jista' jkun. Bħalma tistgħu taraw intom direttament għandna aktar minn 50 preżenza ta' parlamenti nazzjonali li ġew reġistrati. U bekk forsi ma nkunux nistgħu naqdu it-talbit kollha li jkun hemm individwali. Madana kollu ħanamlu l-almu tagħna sabiex niżguraw li minn tal-inqas nkun hemm talba l-kelma għal kull Assembleja Nazzjonali li tkun eh, indirizzata. Biex dan ikun nistgħu nagħmluh, nitlob il-daw kollha li kelmu fid-dibattitu biex ma jiskorrux il-ħin tagħhom tal-kelma li diġà minn issa ħnajdilkom ħajkunu mhux iktar minn żewġ minuti. Dispjaċini ħantikom indikazzjoni dwar dan meta jen nitlab meta nirċivi l-lista kollha tal-kellima u għajkolkom il-ħin jider fuq l-iskrin. Grazzi lil kulħadd, grazzi ta' dan is-sem straordinarju u issa nistgħu nibdow dan id-dibattitu u intenni li nixtieq dil kelma issa mill-ewwel minnu fih lil President tal-Kumitat tas-Senat għall-Agrikoltura il-Parlament tar-Repubblika tal-Polonja, is-Sur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 ngħid li l-vuċi tal-Parlament Pollak il-pajjiż li fil-bidu tal-Lulju ħa fidejh il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea tal-Kunsill ħaj kun jista' jidaħħal fid-diskussjonijiet tar-riforma tal-PAK. Id-diskussjoni tal-PAK wara l-2013 uriet li hemm il-ħtieġa li konna politika b'saħħitha li tista' tkun tiggarantixxi l-iżvilupp u mhux l-istaġnar tal-bidja Ewropea. Huwa meħtieġ li jkun hemm riforma ta' din il-politika. Għandha tkun ġusta, u tiggarantixxi kundizzjonijiet indaqs għal kompetizzjoni l istati membri kollha u l mbidiwa kollha. Signuri, fil-diskussjonijiet li għaddejjin dwar il-pak, ma nix ninsow li l-politika agrikola komuni miex bissal bdiwa zdan l konsumaturi għal minna ħalla 16 fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstant huwa importanti li niddeċidu dwar politika mod iktar li jista' jinftiehem iċ-ċittadini, jista' jinftiehem minn kulħadd u għanna niprofdu il-vantagġi li hemm għal bdiewa u nofruhom lis-soċjetà għaliex il-bidja għandha responsabilità mhux biss li twassal prodotti tal-ikel iżda anke għall-ambjent għal ħarsin tal-pajsaġġ, tal-annimali u anke tal-biodiversità. L-Unjoni Ewropea u ċittadini qed jistennew u jeżiġu li l-bidja tiggarantixxi prodotti validi u siguri ta' kwalità għolja. Dawn huma ħtiġijiet li rridu nqisu anke fil-pakk tal-Unjoni Ewropea. Il-politika agrikola komuni għalhekk għandha tkun tista' tagħti opportunità lil produzzjonijiet kollha, mhux biss il-kumpaniji l-kbar, mhux dawk speċjalizzati biss, iżda anke l-kumpaniji iż u l-bdiewa aħna għanna nizguraw u koll li riformi ma jkunux bidlit zar, iżda jkunu riformi gbar importanti biex jappoġġaw setturi speċifiċi li ħafna drabi jkunu minsija jew taw il-ġemp. U għalek fil-perspettiva finanzjarja għal minn il-sena 2014 sa' sena 2020 aħna rajna tnaqqis ta' 10% tal-fondi u l-konverġenzi tagħhom u jidher ukoll li memx l-istess pagamenti diretti li kien hemm qabel u din hija ta' tħassib. Għalhekk irridu nagħmlu tajjeb għad differenzjazzjoni tal-appoġġ lil bdiewa u nevvarjaw minn stat membru għal ieħor għax mhux l-istati membri kollha huma l-istess u rridu li l-pagamenti ikunu armonjużi fil-territorju Ewropej. Għalhekk skont l-kriterji storiċi dawn irridu qisu wkoll u għalhekk naħseb li wasal iż-żmien li pagamenti diretti jkunu trattati. Nistgħu naraw x'inhu mal-kundizzjonijiet għaliex dawn jistgħu jkunu teddida lis-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel pilastru tal-PAK, il-politika agrikola komuni, importanti naraw x'naħsbu dwar id-distribuzzjoni tal-pagamenti diretti bejn l-istati membri u rridu nieħdu nota wkoll li l-koerenza tas sistema ġdida u l kapaċità li nużawa fl-Unjoni Ewropea teħtieġ li kemm il-pagamenti dirametti u l-istruttura tagħhom u l-qsim tal-pagamenti bejn l-Istati membri irid ikun ibbażat fuq kriterji oġġettivi. Għal daqstant irridu morru li minn dawk il-kriteri marbuta mal-produzzjoni storika u jihdu postom minn flok eh, kriteri oġġettivi tal-pak. fid dibattitu pubbliku, aħna sissa kellna ċittadini Ewropej li saħqu ir-rwol li l-pagamenti diretti ser ikollhom wara l-2013. L-implementazzjoni tal-ambjent għal kwistjonijiet tal-ambjent u anki kif il-pak ħatkun aktar favur l-ambjent. Iżdissa rridu narfu wkoll il-bdiewa jirċivu pagamenti diretti u jimplementaw il-miri ambjentali fil-miri ta' eh, cross compliance U irridu naraw ukoll l-input tal-bdiewa tar-sita iż-żar għaliex il-miżuri ambjentali m'għandux waslu biex ikun hemm aktar pis addizzjonali u sproporzjonat speċjalment fuq il-irsiset iż-żar. U taħt it-tieni pilastru tal-pak Importanti li nżommu il-viabilità ta' zoni rurali u tal-bidja li tider li hija kundizzjoni bażika sabiex inkunu nistgħu niksbu l-anijiet tal-istrateġija tal-Ewropa tal-2020. Għalhekk għandna niggarantixxu l-implementazzjoni tal-istrumenti sabiex ikun hemm immodernizzar u innovazzjoni u kompetittività tal- li proċessar tal-ikel, tal-bidja u l oqsma kollha. Sinjuri, l-ewwel ta' Lulju 2011 l-Polonja ħadet il-presidenza fideja tal-Kunsill għall-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna l għanijiet tagħna x-xogħlijiet tagħna għalli huma l prijoritajiet għat-tieni nofs tal-2011 u waħda mill-prioritajiet tagħna hija riforma tal-PAK. Kemm il-pagamenti diretti u anke l-direttiva fir-rigward l-iżvilupp ta' żoni rurali u anke r-riforma ta' CFP, il politika komuni għas-sajt. Jien jataw bħala President tal-Senat għall-agrikoltura u għad-żoni rurali f'tal-Polonja. Jiena kapu koll ta' Trade Union Solidarity li għalqet l-anniversarju propju tagħha din is-sena, twaqif tagħha. U għalhekk l-bdiewa x'qed jistennew, qed jistennew li l-kompetizzjoni tkun timxi l-indaqs minn pajjiż għal ieħor, speċjalment u kunistan nittrattaw il-kwistjoni tal-pagamenti diretti u anke l-perjodi temporani. il bdiju għandhom bżonn il-mekkaniżmi u sissa għandna rekwiżita cross compliance, per eżempju, li huma bizzejiet għall-anijiet tal-ħtiġijiet biex nkunu aktar favur l-ambjent. Iżda dan ifisser li jeħtieġ li jkun hemm aktar fondi għal dan l-an rridu attenti u koll li sabiex nkun nistaw implementaw l-anijiet kolla l-bdiju għandhom bżonn aktar solina għall bidja u għalek il-bdijuat jistennaw inqas burokrazija u iktar simplifikazzjoni tal-pak. Et jistennew u koll li kunem politika trasparenti u aktar faċli li tifema u li tkun iktar qrib il-bdijuwa u tħossu li jkun ġustifikabli li nsaħħu l mekkaniżmu tal- netwerk ta' sigurta, anke netwerk tal-bdiewa u anke f'sitwazzjoni tal-flutwazzjonijiet tal-prezzijiet u l-varjazzjonijiet tal-prezzijiet fis swieq Jistennaw l-rwol tal-bidwi fil-katina tal-ikel ikun imsaħħa u naħseb li għanna għadu aktar attenti għal dawn il-fatti. Sinjuri, jena nemmen li għanna nisimaw il-dawk il-vuċijiet kolla natu widen l-bdiewa u naraw l-sforzi tal-politiċi u ta' trade unions neġbruhom flimkien sabiex bekk impoġġu pressjoni u nistgħu niksbu l-bidliet li huma meħtieġa. Sinjuri nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-Parlament tal-Polonja jixtieq jikkoopera mal-parlamenti kollha Ewropej. Grazzi. Grazie, grazie Presidente. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak sur President. Nixtieq nfakkarkom li eh, tistaw tisimaw bil-lingwi kollha, għandna l-interpretazzjoni bil-lingwi kollha. Issa nisimaw il-Kummissarju ehm, għall-Agrikultura l iżvilupp Rurali. Grazzi ħafna fil-fat għax nistaw nitkelmu bil-lingwi kollha jiena se nitkellem bil-sim pajjiżi. Nishti nirringrazzja eh, kom ħafna tal-istudentuni hawnhekk verament huwa pjaċir għalija li niltaqa' magħkom. Anki jekk forsi ħafna minnkom tkunu għedin titkelmu għannom tal-Parlamenti Nazzjonali u mhux l-ewwel darba li intqajna fil-kapitali tal ta' pajjiżkom jiena se nkompli b'dawn iż-żjajjar li qed nagħmel u nilta' ukoll ir-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Il-qafas legali il-ġdid ta' kif qed naħdmu fuq livell Ewropew ċifiri anki minkejja ir-rwol determinanti li għandu il-Parlament Ewropew fil qasam tal-CAP, nafu li ir-rwol tal-Parlament Nazzjonali f'dan il-qasam huwa rwol importantissimu wkoll. Għalhekk tajjeb li nsemmu u nerġgħu niftakru f'dan kollu il-fatt il li ikunu jistaw jipparteċipaw mux biss fil-dibattitu l-Parlamentu Nazjonali ma kif fit-teħid ta' deċiżjonijiet għadda kollu jandu xaqsa ma' CIP. Għax qed nitkellmu hawnhekk dwar politika pubblika li tinteressa l-popolazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk hija ħaġa normali u bżonn juża li il rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali ikunu parteċipi fil-dibattitu fuq din il-politika tal-komunità. Forsi hija l-unika waħda bħala linja ta' politika li titratta settur ekonomiku u fejn id-deċiżjonijiet li jtied fuq livell komunitarju għandhom impatt dirett fl-istati membri. Għalhekk il-CAP hija importanti imma iktar u iktar u il-parteċipazzjoni tal-parlamenti nazzjonali tagħkom hija iktar u iktar importanti peress li d-deċiżjonijiet jkunu jaffettwa l-pajjiżi b'mod dirett. Fil-proċess ta' riforma ta' CAP il- Kummissjoni Ewropea ila saddejja bid-dibattitu, naħseb dibattitu wieħed mill-ikbar li qatt organizzat il-Kummissjoni Ewropea qabel eh, taċċetta u titħol għal ċertu riformi. U rajna li ħriġna eh, bitlet għanijiet is-sigurtà ta' likel anki eh, dak li għandu xjaqsa mal kwalità u ma' diversità tal-likel, ir-rwol li l-agrikoltura għandha jkollha biex jiġu immaneġjati aħjar ir rizorsi naturali, meta ġifiri u koll nsemmu il-raba, l-ilma. U bat, edeja oħra li ħarġet it-tlet edeja hija li l-Unjoni Ewropea trid ukoll iżom ċertu bilanċ fil-żoni rurali. Dan insibuhom tradotti fil-jorntamenti li nsibu fil-komunikat tal-Kommissjoni li ġiet publikata fl-ħar ta' sena l-oħra. U jina nista' ngħidilkom nirrepeti fil-fatt li dawn it-tlet għanijiet ġew aċċettati mill-Parlament Ewropew anki permezz ta' dokumenti li, li rajna em, fċertu rapporti bħal dak ta' Joe Linen u anki ta' Albert Dess et naraw iġifiri meħot iktar ċar li flimkien ma' dawn it-tlet għanijiet qegħdin naraw kif nissodisfattaw l-aspettativi ta' l-Unjoni fil-settur tal-CAP. Ovvjament, flimkien ma' diskussjoni dwar dawn ir-riformi rridu wkoll niżguraw li konna r rizorsi finanzjar li jkun hemm bżonn biex inwettqu dak li u naslu fejn rridu naslu. Minn dan il għat fatt li il-Komissjoni diġa publikat il-perspettivi finanzjari sal-2020 l-elfin naraw li il-CAP hija il-vuċi prinċipali ta' dan il-budget. Ġifiri, il-rwol l-iktar importanti li nata fil-budget hija għal CAP. Rajna ġifri mill-2013 meta qabel hemm ukoll iktar flessibilità għal ċertu Eh, b'proġett jew nkella sistemi fil-dan il-qasam tal-CAP li wieħed jista' forsi dawn il-sistemi li jimbdow. Il-Kummissjoni Ewropea ikkonsidrat ukoll mhux biss l-istennijiet tal-parlamenti differenti imma anki ta' soċjetà ċivili, tan nies li jaħdmu fil-qasam tal-agrikolturi, tan nies li jipproduċu l-ikel u u kol ir-rwol li l-agrikoltura għanda fis soċjetà kollha kemmi. Madana kollu il komissjoni Ewropea edha tirrikonoxxi u tisħaq um, biex tgħid li trid li konna um, CAP politika li tkun koerenti, konsistenti li tiġed finita fuq livell tal-komunità. biex naraw li ċertu u kol e, eh, linji ta' politika oħra u kol forsi isiru pal, pal eh, dan l-eżempju ikunu fuq livell ta' komunità. Nishtiq ngħid li fil-ħarifa ta' din is-sena se nagħmlu l-proposti leġislattivi għal din ir-riforma tal-CAP. F'dawn il-proposti wieħed ikun jista' jsib ukoll id-dettalji dettalji li sej jiġu eh, inpoġuħan eh, eh, fi gruppi skont il-miri li għanna dawn l-anijiet, tlet anijiet ġifiri, għet nitkelmu fuq il-pagamenti diretti l-għajnuna finanzjari għal min jaħdem f'dan is-settur, nixtiequ li niformulawhom nelaborawhom mill-ġdid biex dawn ikunu jistaw jilħu fil-għamil ħaj eżattament dak li jixtiequ il-nies fl-agrikoltura għalhekk se nerġgħu nindefinixxuhom u maħsuba skont kriterji ġodda. Ġifiri aħna se ninsow il-kriterji li jkunu bbażati fuq il-produzzjoni li eh, ta' zminilu li ma mhumiex aġġornati fi żminijiet tal-lum. Dawn il-kriterji se niddeċiduhom b'tali mod li in-nies tal-agrikoltura inħajruhom jinvestu fis-settur tal-agrikoltura. Ġifieri biex ikunu kol jistaw jikontribwixxu għal produzzjoni agrikola li ovvjament li nafu li hemm talba kull ma tmur tikber fuq livell dinji għalija. Imma rridu nintegraw ukoll l-anijiet tal-management tajjeb sabiex inkunu wkoll kompetittivi il kompetit nkunu nistaw ukoll inkopru l-aspetti ekoloġiċi ta' ambientali huwa b'dan il-mod biss nistgħu niżguraw il-kompetitività tal-agrikoltura Ewropea fuq medda twila ta' żmien flimkien mal-pagamenti diretti ma' dawn l-iskemi li se nerġgħu niddefinixxu li se jkunu kopru wkoll skemi iktar simplifikati għal eh, dawk l-azzjendi żgħar ġifiri dawk li forsi ma jibijawx fis-suq eh, b'mod kbir. Se naraw li konna skema semplifikata ta' pagamenti u kol biex nikunu nistaw nimmiraw dawk il-żazah li jishtiqu ikomplu jamlu dan ix-xogħol jew forsi jibdow jamlu dan ix-xogħol ninkoraġġuhom b'dan il-mod biex forsi jitħajru jidħlu għall agrikoltura iktar moderna. Mbagħad punt importanti wkoll għax meta wieħed iqis il-futur tal-CAP il-ġejjini tagħha wieħed ukoll irid jiftakar fin-nies li jaħdmu f'dan il-qasam huwa ħafna importanti għalhekk li nagħtu każ iż-żgħażagħ li jridu jaħdmu fl-agrikoltura. Min barra il-suq u l-pressjoni tas-suq il-pagamenti diretti il-mekkanizmi iridu jikorrispondu wkoll għal situazzjoni li titbiddel tas-suq sabiex n-nies tal-agrikoltura jkunu jistaw jirrispondu mod effiċjenti għat-tibdil fis-suq. Hemm bżonn ukoll natuhom f'idejhom ċertu strumenti li jkunu jistaw jgħinuhom f'każ ta' kriżi tajjeb li konna pakketta ta' miżuri li kunu mirati lejn is-suq li jippermettu l-intervent f'sitwazzjoni ta' kriżi u ta' problemi. Se nagħmlu proposti ġodda għalhekk għal miżuri ġodda. Il-politika agrikola għanda u kol aspet iħor ta' min u għet jisemmiħ dak tal-izvilup rurali ġifiri biex aħna nimodernizzaw dan is settur fil- CAP riforma ta' sejkoll nixtiqu li kolla rwol iktar qawwi sabiex l-għanijiet tal-istrateġija tal-2020 kunu jistaw joħorġu b'mod aħjar dak minn banda waħda u minn banda l-oħra li jkun hemm marġni ta' manuvra li tkun tista' tagħti ridni fidej l-istati membri sabiex dawn ikunu jistgħu jilħu wkoll il-lanijiet fuq livell reġjonali u nazzjonali. Għalhekk naħseb li huwa importanti li nagħtu iktar importanza għal diversità tal-agrikoltura fl-Europa. Ġifiri għal tip ta' strutturi tal-kumpanniji li jgħatmu f'dan is-settur. Jew inkella il setturi differenti ta' produzzjoni. Reġjuni li produċu eh, affarijiet differenti. Dawn jaqgħu kol fil-taħt pilastru tal-riforma. tal riforma nistaw forsi nejnu il-ċertu reġjuni li jkunu u kol edin jatu iktar kas lill-ambjent. Qabel li għaf, nishtiq infakkarkom billi insemmi li rridu iktar minn qatt qabel insaħħu ir-rabta bejn il-produzzjoni agrikola u r-riċerka u l-iżvilupp. Hemm bżonn li nkunu nafu aktar kif taħdem l-agrikoltura. Hemm bżonn insaħħu riċerka f'dan il-qasam biex ikonna agrikoltura iktar sostenibbli u biex din tkun sostenibbli ovvjament tkun ibbażata fuq ix-xjenza, idejat ġodda, idejat ġodda li jistgħu jġibu ukoll prassi ġdida din ir-rabta bejn innovazzjoni u riċerka applikata u l-prattika agrikola hemm bżonn intuwa spinta l qudiem Dan, ovvjament, billi naraw li kunem il-finanzjament possibli, il-fondi għalek. Għalek, fil-budget, rridu naraw li għal darba hemm riserva ta' iktar minn 500 biljun ta' euro li hija preċiżament għal riċerka. B'dan il-mod inkunu nistgħu wkoll naraw li bir-riżultati ta' riċerka inkunu nistgħu nimplementaw dak li tedinna x-xjenza biex ikonna wkoll strumenti finanzjari li verament jaħdmu fuq livell Ewropew U fil-proposti ta' riforma tagħna aħna l-iktar l-importanti huwa li nilħu dawn l-anijiet li d-deċidejna dwarhom. Kif jiena issa jili nagħmel mill-bidu tal-mandat tiegħi, nibni kollox u nafta ħafna l-parlamenti nazzjonali u il-futur il futur tal cap għandha jkollha iktar fatturi reali u dawk li qegħdin jgħixu ċittadini Ewropej illum. Grazzi ħafna. Un applauso meritato al nostro commissario, grazie. Grazzi ħafna sur commissario, anki al fatto li inti għandek din ir li iżżomm għal Parlament Ewropew iżżomm il-kuntat dirett. Mela, dan eh, l-ewwel eh, round nalqu hawnhekk u nisimgħu l-Albert kien rapporter tal-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-futur tal-CAP eh, sal-2020. Liba Paolo. Grazie ħafna. Sur President, eżis kollegi, eżis Kollegi, jina etnaħu għost ħafna illi għanna dan il-rapport fissam il-Parlament Ewropew dwar il-riforma tal-politika agrikola komuni s-sena 2020 għanħu għost li aħna nixxirna nsibu kompromess. Jiena verament ħdemt ħafna sabiex aħna nerbu id differenti tagħna fl-Ewropa u aħna jina jiena t qed nsaqsir nifsu kif ħajrna xilna naħna? aħna li noħorġu minn dawn id-differenzi ta' 27 stat membru u nippruvaw nsibu kompromess. Però aħna f'dak li għandu x'jaqsam mill-Kumitat Agrikolo aħna rnexxilna illi nilqaw ehm, nilħu kompromess, nilħu ftejjem wisa fuq il-kompromessi, fuq 20% tal-kompromessi u kellna wkoll ehm, approvazzjoni u maġġoranza anka fil-Parlament u naħseb li intom tistgħu tifmu eżis kollegi kemm kien diffiċli nerbu differenzi bej pajjiż u ieħor. Aħna ridna nagħtu sinjal tajjeb għal ġejni tal-politika agrikola komuni u fil-fatt aħna ridna illi inqisu wkoll dan trattat tal-Lisbona l-ġdid, jina naħseb ukoll li l-votazzjoni fil-Parlament huwa sinjal ċar l kummissjoni u aħna nixtiequ nappoġġaw lill-Kummissarju fil-fatt u anke lill-Kunsill li bekk aħna din ngħidu li aħna qegħdin fil-fatt nieħdu b'konfidenza pass il qoddim Il-rapport tiegħi jibbażarħu fuq il-fatt li dak li għandu xaqsam il-politika agrikola aħna nafu illi Is-sigurtà tal-prodotti tal-ikel tal-ikel għal-ċittadini tagħna din hija waħda mill-iktar prioritajiet importanti. Ħaġa oħra importanti kienet illi aħna fl-Unjoni Ewropea issa illi tant għandna bżonn li nkunu sostenibbli hemm bżonn nkomplu nisqu fuq dan anke jekk hemm ċertu oqsma illi hemm ċertu defiċiti fihom l-appoġġ finanzjarju għandu jinżamm u dawk l-oqsma fejn hemm defiċiti dawn hemm iktar bżonn li nisqu fuq sostenibilità Jiena naħseb illi rridu niftakru wkoll li sas-sena 2050 il-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel ħa għandha tiżdied. U aħna nafu wkoll li b-60 u aħna nafu wkoll li f'dak li għandu x'jaqsam dan din it-tkabbir fil-popolazzjoni din ma sarriċ fl-Unjoni Ewropea biss, issa fil-bladi oħra ta' dinja. Mill-1976 sa' sena 2008 fil-fatt aħna nafu li fl-Ewropa il-produzzjoni tal- um, ta' ċereali zdidet b'wieħed fil-mija. U fl-Asja din zdidet b'97 fil-mija fil-fatt. fil mija fil fil mija fil fatt U aħna fl-Ewropa kellna din iż-żieda ta' f'dawn it-32 sena ta' 6% biss. U eh, naraw li fl-Azja kienet ħafna iktar u fil-fatt illi jekk aħna nafu illi eh, ikun hemm inqas produzzjoni fl-Ewropa, aħna ħanibqgħu ngħidu illi bla dubju ta' xejn aħna kif dak li għandu x'aqsam il-protezzjoni tal-annimali nafu illi irridu nisqu iktar fuqhom minħabba li aħna daw l-standards imkien ma bħalhom u fl-Ewropa rridu nisqu fuqhom. Jiena aħna nafu wkoll li ħadna deċiżjonijiet importanti ħafna, nittama li nkunu nistgħu nappoġġaw għal dan il-ftehim aħna nafu illi il-Parlament kollu talab li f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament tal-politika agrikola komuni tal-ġejjini, aħna għandna nżommu l-limitu ta' u l-livell ta' finanzjament li għandna bħalissa u skont il-proposti tal-Kummissjoni li edha tipproponi dawn l-affarijiet aħna nafru dawn il proposti ma marbuta ma' ċertu riski kemm ma' settur agrikolu eh, fil-Ġermanja u aħna nafu wkoll illi għanna finanzjament ta' ta' 1.95% aktar waħna nafu li finanzjament kienu jkun wieħed fil-mija biss. Jiena nittama illi fil-fatt dawn il-mezzi ma waslux għal tnaqqis għas settur agrikolo, mżon noqogħdu attenti, issa f'dak għandu xie għasam is sugurta tal- tal-ikel. Din hija xi ħaġa importanti ħafna f'dan ir-rapport. Waħna nixtiequ li nagħmlu kontribut ukoll ħalli dawn il-ħames miljun ċittadin fil-fatt ikunu jistgħu jserħu rashom illi huma dejjem ħajkollhom ikel illi jew sikuri li qed ikun prodott b'mod sostenibbli, però aħna nafu wkoll illi um, dan jista' jidher ukoll anke fil- dak li għandu xaqsam produzzjoni ta' l-enerġija elettriku nafu li din għaddim ħatkun aktar problema li aħna niggarantixxu li ċittadini tagħna jkollhom dejjem garanzija ta' prodotti ta' ikkel. Aħna nafu wkoll li dejjem eh, xtaqna illi nżommu din l-istruttura bazata fuq żewġ zoni anka fil-politika tal-ġejjini u illi konna firda bejn dawn iż-żewġ pilastri. Jiena naħseb ukoll li il-ġejjieni tal-politika agrikola komuni aħna nixtiequ li jkollna sistema ta' ħlas anka taħt iż-żewġ pilastri fil-fatt li ma twassalx għal iktar burokrazija. Aħna nafu li l-kelma burokrazija hemm min qas jiflaħ jgħidha iktar u l-bdiewa tagħna jafu li wara kull riforma li aħna implementajna kien hemm iktar burokrazija għal din raġuni aħna rridu naraw illi huwa x-xogħol tal-Kummissjoni fil-fatt, huwa x-xogħol tal-Parlament u tal-Kunsill li aħna fil-fatt naqtaw linja, ma nistawx waslu għal iktar burokrazija għal din raġuni jiena naħseb illi fil-fatt aħna nistgħu nimmaġinaw illi l-screening huwa xi ħaġa importanti ħafna nafu li rridu nimplementaw ċertu miżuri li jistgħu waslu għal iktar cross compliance fl-Ewropa jekk aħna innaħu ċertu punti mill cross compliance kur li ħanaslu għal inqas burokrazija, però aħna rridu produbita xejn naraw li cross compliance tkun kontrollata. Dak li għandu xaqsam cross compliance jekk jiena kollu ninterpreta l-btiba dawn huma sempliċement miżuri li suppost huma bilanta sostenibilta iżda li jistgħu waslu l iktar burokrazija. Punt ieħor li aħna diskutejna kien li aħna ma nistgħux fil-fatt niftehmu fuq eh, ċifri konkreti, anke f'dak li għandu x'aqsam ħlas dirett, minħabba li hemm ħafna differenzi bejn l-istati membri. U jiena naħseb li bejn dak għandu x'jaqsam differenzi ta' 100 euro jew 500 euro ma nistgħux nibqgħu b'dawn id-differenzi aħna bejn stat membru ieħor aħna rridu naraw illi dawn ikunu eliminati minħabba li nkella żgur li ħajkonna distorzjoni tal-kompetizzjoni fl-Ewropa stess u allura għandna bżonn illi nsibu sistema li tista' tiggarantixxi iktar ġustizzja għal kulħadd. Però dak li verament issorprendini kien illi ma tantx hemm differenzi daqshekk kbar bejn l-istati membri dak li għandu x'jaqsam mill-ħlas dirett minħabba illi jiena kont diġà sorpriż illi kien hemm differenzi fil-ħażdiret anke fl-istess stat membru. U pereżempju fil-każ tal-Italja jekk f'Suttirol natu kas kien hemm min qed jitħallas 500 jew 600 mbagħad parti oħra tal-Italja kien qed jitħallas mod ieħor dan ma jistax ikun li jibqa' l-każ. Irridu naraw li l-eliminaw dawn id-differenzi u jekk ħanibqgħu għaddejjin b'sitwazzjoni bħal din dan ifisser li jkun hemm min qed ikabbar iċ-ċereali f'parti tal-istess pajjiż li jitħallas 200 u li u għall-istess produzzjoni bidwi juħor f'naħra tal-pajis jitħallas mija ma jistax ikun illi aħna nippermettu li xi ħaġa bħal din. Issa, ħanka fil-Germania, aħna deċidejna li fil-fat s sena 2013, ħanka f'dak li għandu xaqsam il- basta qasma, aħna ħajkonna biljun u nofs euro ma u dawn il-bdiwa ċittawa fil-fatt ma kienx hemm diskussjonijiet kbar. U eh, aħna nafu kolli fil-kontest ta' dan il-rapport, aħna fil-fatt id-diskutejna u koll mal-Konsil u mal-Parlament u aħna tkellimna u koll fuq il-ħtieġa li aħna nqisu anke il-bdiewa iż-żar. Aħna ma rnexxinniex li nsibu dispożizzjoni li tista' tippermetti li fis-seba' 20 stat membru aħna nistgħu niddefinixxu x'inhu razzett jew produzzjoni żgħira. Hija kienet impossibbli dak li qed jiġri fil-Litwanja, fil-Latvja jew Eh, fil-Greċja dak li huwa pereżempju bidwi eh, u produzzjoni żgħira f'pajjiż jista' jkun produzzjoni kbira f'pajjiż ieħor ġifieri aħna rridu naraw illi din titħalla fidejn l-istat membru li jsib dispożizzjoni li tista' tiddefinixxi x'inhuwa Eh, produzzjoni kbira jew żgħar. Dwar il-greening jiena naħseb li aħna hekk ukoll irridu nippermettu li jkun hemm biżjed flessibilità minħabba li dawn huma miżuri li jistgħu jkunu implementati wkoll fl-Istati Membri. Jiena ftit jimilu kont kemm fisqalja kif ukoll fil-Finlandja u naf li dawn is-sewġ pajjiżi tant huma differenti. Illum jistgħux ikunu iktar differenti fil-fatt. Fil-Finlandja eh, l-ajruplan E kif konna qed nersqu li l finlandja jiena kont qed ngħid ma sibx li fil-fatt il-Finlandiżi għandhom bżonn ta' iktar miżuri greening minħabba li diġà pajjiż kol waħdu. Mbagħad meta kont qed qed ninżel iktar fin-nofsinhar u kont qed intir fuq is-salja kont qed naħseb kif aħna nistgħu nistipulaw dawn il-miżuri ta' 30% greening għal dawn iż-żoni tal-Ewropa. Ġifieri nafu wkoll li miżuri oħrajn ta' ta' greening ħajkunu diffiċli ħafna għal pajjiżi bħal l-Italja u nofsinhar tal-Italja u sqallija. Aħna rridu nżommu f'moħħna x'inija r-realtà fil-pajjiż differenti u aħna rridu wkoll naraw illi fil-fatt l-istrumenti tas-suq iridu ikunu implementati mhux biss f'dan ir-rapport, mhux biss kif hemm f'dan ir-rapport, iżda aħna rridu naraw ukoll illi dawn ir-regolamentazzjoni tal-ordni tas-suq għandna bżonnhom u kummissarju aħna t-nħdu gost illi fil-fatt nimxu fid-direzzjoni tajba u qed narħdu kost koll il-pjan tal finanzjamenti għat inkluż dan ir-rapport minħabba li jidher li mixin fil direzzjoni tajba u aħna naħsbu illi rridu nkomplu diskut forsi fuq xi ftit dettalji ħalli bekk nkun nistgħu nintroduċu iktar miżuri. Aħna naħsbu wkoll li dak li għandu xieqsam din id-diskussjoni aħna deċidejna li ħantawlu dan il-periodu s-sena 2020 u anka dak li għandu xieqsam id-drittijiet ta' e, kif jistaw jinżraw. U aħna nafu koll li għanna bżon ta' iktar soluzzjonijiet fuq livell globali ħalli nevitaw li kunem iktar spekulazzjonijiet f'dak li għandu xieqsam il-materja prima. Nafu li hemm ħafna spekulazzjoni, zda jekk ehm, din tkun spekulazzjoni anka Tassu aħna rridu noqogħdu attenti ħalli fil-fatt dan ma jkunx għall iżvantaġġ tal bdiwa Aħna naħsbu kol li fuq dawn l-iżviluppi kemm darba diskutejna fit-tini pilastru aħna naħsbu l-mandux jiddajef blebda monta għanzi jindu jissaħħaħ minħabba illi t-tini pilastru huwa importanti ħafna sabiex aħna nkunu nistgħu nofru appoġġ. U fil-fatt aħna wkoll diġà sħaqna fuq dak illi għandu jkun appoġġat fit-tieni pilastru, kummissarju ċora saħna qegħdin nistennew bil-ħerqa il-proposti leġislattivi. Aħna nafu wkoll li bħala parlament Eh, nistgħu ngħidu li b'vuċi waħda ku u wkoll nixtiequ illi nappoġġaw l-idea tiegħek. Jiena nixtieq kol illi nerġan tani dak illi intqal dalodu aħna naturalment eh, kemm il-darba konna kritikati, iżda f'dak li għandu x'jaqsam il-politika agrikola komuni aħna nixtiequ ngħidu illi fil-fat rridu naraw li ma nitbedux minn politika li ma tistax tkun ġustja. Jena nittama li din ħad tkun verament politika komuni għall-Europa. Ringrazzjak. Grazie Albert. Grazzi Albert. Mela sa nistgħu nibdew bl-interventi minnaħat tal-Parlamenti Nazzjonali. Nibdew bit-tlieta. ġifieri tliet Eh, deputati tal-Parlamenti Nazzjonali mbagħad ikonna il-Parlament Ewropew. Nibdew Sinjura Ann McIntosh, Presidenta tal-Kumitat tal-Ambjent Zvilupp Rurali u tal-Ikel tal-House of Commons. Sinjura McIntosh. Uh, good afternoon, Chairman. Uh, can I say there's a, a lot of common ground in many... Si ħafna, President, um, fil-rapporti li għanna qoddimna qed naraw ħafna affarijiet li nistaw naqblu maħħom, naqblu maħx dak li għal-sur des li regoli rridu nissimplifinkawhom naraw li kunem il-cross compliance. Fil-mistoqsijiet li inti saqsejt inti, jina naħseb li hemm mistoqsija minnhom li irridu nindirizzaw għax laqas il-Parlamenti Nazzjonali u la il-Parlament eh, Ewropew mhux qed jindirizza ġifiri lajnuna għal bdiewa żgħar jew ġenerazzjonijiet tal-ġejjin li jixtiequ forsi jaraw kif jitħlu jagħmlu dan ix-xogħol. Jiena naħseb li aħjar nifoka fuq il-fatt li aħna qed ninaqdu meta nitkellmu dwar l-importanza tal- sigurta tal-ikel u anki ġifiri il-fat li l-ikel huwa xi ħaġa strateġika. U mir-rapport tagħna tal-House of Commons qed ngħidu li b'din greening tas-CAP il-Kummissjoni bil-fors tittara li kola situazzjoni li minna se tirbaħ żgur biex ikun hemm sistema sostenibbli simplifikata innaħħu l pista tar-regoli sabiex il-miżuri verament ikunu jistaw jiġġeneraw avvantaġġi ambientali u kol, mux bis noqodu naraw il-compliance fej edha. Naħseb li nistaw aħna bħala Parlamenti Nazzjonali nistaw naħdmu jitfit ma'kom mal-Parlament Ewropew sabiex nieħdu deċiżjonijiet li jkunu benefiċċju għal konsumaturi, għal komunitajiet, għan nies kollha ġenerali. Grazzi. Grazie Ann McIntosh. Grazie ħafna Signora McIntosh. Grazie anke tal-li inti zammejt verament mal-ħin eżatt u issa nixtieq nistieden il-President tal-Komitat tal-Kultura il-Sinjur Paolo Russo, ġifri tal-Kamra Deputati tal-Italja. Mikrofono għal-kellim. Grazie Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Il-PAK, il-politika kritika komuni, ma tistax tkun kwistjoni bista appoċ ta' għajxin ta' kategorija importanti tal ċittadina ta' komunità. Il-politika agrikola komuni u l-impenji tal-budget huma importanti bħala impenn ta' sostenibli li ta' Europa tal-Unjoni Ewropea li vera temmen fl-ikel fil-prodotti tal-ikel fil-dawl ta' traċabilità u sigurtà tal-ikel. U kull ma jmur dejjem niżidu f'din id-direzzjoni. U approċ politiku li jemmen bħala priorità ir-ruralità fil-valuri, fil-soċjetà, il-ħarsin tal-istorja u tal-territorji. U għalhekk mhix kwistjoni ta' kontabilità iżda hija li ma tistax tmur minna ta' etika u ta' żvilupp rizorsi fuq medda medja ta' żmien u kapaċità ta' ħarsin ta' nuċuħ raba moderni bħal dik tal-Italja flimkien ma' territorju oħrajn. U għalhekk m'hemmx għalfejn uqot nisħaq kemm l-estensjonijiet mingħajr ma nqisu il-GDP il-teknoloġija, riċerka, l-iżvilupp tkun kompetizzjoni li tmur lura flok il-qoddim li l lura li moddi u għalhekk ma jkunx hemm sisin għal sistema moderna u innovativa, għalek bl-istess mod irridu naħsbu meġdijt ġdid kemm ħanatu attenzjoni lid-dinja agrikola mhux professjonali billi nnaqsu dak l-ispejjeż kollha marbuta mal eh, bex intermedjarju li jkun iktar ħafna drabi jiswa mill-fondi Ewropej u għalhekk irid ikun hemm il-kapaċità ta' produzzjoni, l-ħarsin tal-ambjent u l-ħarsin tal-konsumaturi, bżonn riżni tal-prodotti biex bekk nkun nistgħu nagħtu valur aktar lill-eċellenzi, l-prodotti eċċellenti u l-prodotti tat-territorju. Grazzi l-President Russu, sanaddi il-kelma l-President tal-Affarijiet Rurali tal-Parlament Litwan, l-Onorevoli Pupnis. Jekk joġba, għazuż minuti. Ačiū gerbimas pirmininkė, gerbimi kolegos. E, labai tikrai dėkojame už suorganizuotą sustikima ponui Paulo de Castro, labai aktuali tema. E, kalbant apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį, tenka papripažinti, kad bendrosios Grazzi ħafna, nirringrazzja l-Sur De Castro mod partikolari għal-mod kif qed jorganizza din il-laqa. Meta wet iż il-ġejni ta' CIP, dak li jolqot li li huma l-miżuri tal-greening li huma ambizzjużi miżuri li huma importanti għal nies in ġenerali madana kollu ma ridux ma natux kas il-kwalità ta' likel għalek dawn il-miri tal-greening u normi ta' kwalità għanna nqisuhom bħala għanijiet prinċipali, it-tnej li huma. Aspetti oħra importanti, per eżempju, il-pagamenti uniċi mux, mux daw biss iridu nikkonsidraw, imma il-pagamenti kolla, il-mod sa kif isiru l-pagamenti. Meta per eżempju jkollok inti xi eh, li għadu ma bedex jiffunzjona kif suppost. hemm bżonn ikonna metodoloġija iktar ekwa, iktar ġusta meta nitkellmu dwar il-pagamenti diretti. Ridu niżguraw li ma noħolqux distorzjonijiet tassu fil-CAP, minħabba CAP. Għanna situazzjoni fejn l-Stati membri l-antiki għadhom vantaġġjati meta mqabla ma l-istati membri il-ġodda. Għalek, irridu nkomplu naraw um, kif nieqfu din il-priorità tranzizjoni. Issa imis il-deputati tal-Parlament Ewropew u l-Komitat għanna Martin Oshling, il-kap il kap tal grupp tal-ħodor. Fidejk. <laughs> ja, meine sehr geehrten Kollegen. Grazzi ħafna ziz kollegi naħseb illi wieħed jista' jgħid illi naturalment politika agrikola komuni issa qed tkun taħt kontroll demokratiku sieħ minħabba li l-Parlament Ewropew issa għandu rwol ta' kodeċiżjoni u nafu li l-Parlament Ewropew issa waqaf bażi wiesa ħafna waħna nixtiequ li nimxu b'mod ambizzjuż ħafna waħna kif intqal fil-fatt il-politika agrikola komuni għandha tkun iktar ġusta u nafu li għandna xi ftit affarijiet ukoll li rridu nimplementaw. Aħna nafu wkoll li dan kollu kollu rwol importanti u għadin raġuni dan irrid isir kemm fil-qasam agrikolu ġifiri illi aħna naraw illi nuqqas ta' ġustizzja f'dak li għandu xi qasam it-qassim tal-ħlas ukoll irid ikun indirizzat u aħna nafu illi anke f'dak l-għandu xaqsam il-capping żgur li daħi wassal diskussjoni intensivi, però rnexxina niftehmu ħalli fil-fatt aħna nistgħu naraw li nkunu nistgħu nigarantixxu postijiet tax-xogħol aħjar, kondizjoniet tax-xogħol aħjar u dan kollu rridu nintroduċuh. Din hija l-bażi ta' diskussjoni li aħna nixtiequ illu nusaw sabiex eh, nimxu fid-diskussjoni tagħna u fil-perspettivi finanzjarja qed nieħu gost illi 3% għal greening għal dawn il-miżuri din hija xi ħaġa importanti ħafna li tista' tappoġġa il-politika agrikola komuni li tama illi f'dan il-qafas ukoll wieħed ikun jista' jagħmel kontribut anka l-istrateġija tal-biodiversità kif ukoll għall protezzjoni kontra l-konsekwenzi negattivi tal-bidla tal-klima u naħseb li dawn huma importanti ħafna u kol sabiex naraw li dawn ikunu disponibli. Jina naħseb però li hemm punt illi rridu niddiskutu b'mod miftuħ. Jina naħseb li rridu naraw li fil-fatt l-settur agrikolu kun jista' joffri 70% iktar bħala produzzjoni minn dak li qed jagħmel bħalissa għal din raġuni naħseb illi aħna rridu niddiskutu eżattament kif ħanamlu dan aħna għandna responsabilità għal produzzjoni sostenibbli u jiena nixtieq illi aħna nkunu nistgħu naħdmu iktar favur pak sostenibbli. Grazie. Grazie Martin, adesso. Grazie ħafna nkomplu bil-Parlamenti Nazzjonali, ninkomplu mill-Sinjura Katerina Baslevic, kienet ministru tal-ex-ministru ta' pajjiża kienet ukoll membru ta' dan il-Parlament. Grazie ħafna, President, jiena nixtieq eh, namlilkom l- namil l-auguri li l-President tal-Kunsil għandu bitċa xogħol quddiemu importanti. Nixtieq ukoll nirringrazzja Sur Dess għal rapport importanti tiegħu fejn sibu l-importanza tar wol tal-Parlament eh, Ewropew f'kodeċiżjoni mal-parlamenti jew istituzzjonijiet oħra. Aħna nafu li l-CIP mux set kompli kif eh, kienet kif konna nafu għafna l-ħara xar snin għax issa għedin nejxu Europa li għed titmexxa b'modell ta' governanza ġdid għanna finanzjament komunitarju li u għamsejjes fuq filosofija oħra u għalek f'dan anki fil kontesta din finanzjament il-ġdid Naħseb li għandu ikun hemm ukoll sistema ġdida finanzjarja għal CAP, speċjalment ġifiri għal kif jiġu imposti ċertu transazzjoni finanzjarji. Mm, dak li qegħdin nipproponu aħna bħala l-Parlament tal-Greċja, nixtieq naqsam ftit Eh, ma'kom. Ħanejdilkom ftit xini għal preokkupazzjoni tal-nies eh, li għamu fl-agrikoltura. L-ewwel net li eh, mħazbin li il-budget tal-Unjoni Ewropea mhux qed jagħti priorità lill-agrikoltura la fil-Greċja u laqas fil-pajjiżi l-oħra ġifiri il-produttività u anki il-katina tal-likel, min se jkun responsabli fl-axar mill-axar ta' kif se jizvolġu dawn żewġ affarijiet. Iċ-ċittadin attiv li ma jkunx qed jiġestixxi l-art imma jkun qed jipproduċi l-ikel mill-agrikoltura. Nafu li hemm ħafna kompetizzjoni f'dan il-qasam u hemm ukoll l-ispejjeż tal-produzzjoni għalhekk hawnhekk għandna kriterju li għandu jintuża biex jiġu mejjuna eh, n-nies li jaħdmu fl-agrikoltura, is-sorsi tal-enerġija, hemm bżonn forsi wieħed naħsbu li na li natu rebates fit-taxxa li ħalsu dawn in-nies. Dea, Nistaw u koll naraw kif intaffu il-mizuri komplikati li nsibu f'dan l-ewel pilastru. Naraw eżattament u koll il-bżonijiet ta' reġjuni. Niqafaw. Grazzi, Signora Vasselli. Issa rappresentanti ta' Senat ta' Repubblika Ċeka Antonin Mastalir. Fidejk, Signor. you.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 li jitratta riforma tas CAP. Għanli eh, nejdilkom xini għal-pozizjoni ta' Senat ta' Repubblika Ċeka. La senat tal-pajis tijaj issa ilu jitratta CAP fuq għal-vizjoni eh, eh, ħanna nanalizzaw, nikonsultaw u kol dokumenti flinkim mal-gvern tana u anki rappresentanti tal-aqdiet tal-, -tal, -tal ta' min jaħdem f'dan is-settur il-lan ewlieni ta' CIP huwa kif ġi definit mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni ġifiri li CIP trid tikkontribwixxi għal produzzjoni vjabbli ta' ikel biex ukoll naraw li konna immaniġjar sostenibbli tar-risorsi u għet jikonsidra wkoll koll tibdil fil-klima u li konna żvilupp rurali bilanċjat. Mejju li għadda Senat ta' Repubblika Ċeka diskuta l-komunikat tal- Komissjoni dwar il-futur ta' CIP sal-2020 u aħna naqblu mal-gvern tagħna nemnu li il-budget tal-CIP m'għandux jitnaqqas u l-proposti għandhom ikunu 80% fil-mija l-ewwel pilastru 20% t-tieni pilastru. Fl-ewwel pilastru Mm, tal-edeja li natu 80% sussidji għal dawk li huma attivi u mbagħad il-bqija għal greening tal-CAP. Hemm ċertu aspetti madana kollu li forsi mhux qed naqblu magħhom. Insemmi il-capping li ġifiri li jibbażaruhu fuq il-kobor jew tal- tal-razzet jew kella tal-impriża. Tal 77 ettari, per eżempju, capping fuq fu dawn il-dimensjonijiet il aħna ma nistawx naċċettaw, ma jolqtuna ħażin naqblu u kol mal-sistema ta' kofinanzjament fil-ewwel pilastru u anki il-periodu ta' tranzizjoni wara l-2013 iġifiri periodu ta' tranzizjoni sabiex sistema ta' pagamenti diretti tkun tista' tiżvolġi kif suppost b'mod ċiraqa. Din għandha tkun ibbażata fuq għanijiet, kriterji oġġettivi, aħna ngħidulkom li l-proposti ta' riforma se nkunu qegħdin nimonitorjhom eh, mill-qrib ħafna. Grazzi. Tieri do la parola. Grazzi, issa ngħaddi kelma lil Lemard rappresentant tal-Assembleja Nazzjonali tal-Parlament Franċiż. Sur President, nirringrazzja il-Kummissarju anki l-kollega Sur Dess għal-vizjoni strateġija għal-CAP li nista' niġbor ferba kelmit biss l-ewwel nett ambizzjoni, ambizzjoni inkwantu għalanijiet, is-sigurtà tal-ikel, l-ambizzjoni wkoll tal-budget, sabiex naraw kif se nsibu l-mezzi biex nifinanzjaw il-proġetti tagħna li biex ma jerġax ikun hemm tattivi ġodda biex nerġgħu nagħmlu nazzjonalizzazzjoni u mbagħad ukoll biex ma jkunx hemm overlapping meta nkunu qegħdin eh, fuq livell bilaterali pereżempju nafu l-Unjoni Ewropea għamlet avvanzi kbar fuq livell dinji fil-qasam kummerċjali u bagħad hemm ukoll iżvilupp rurali. Jiena qed nara li se jibqa' l-bilanċ bejn iż-żewġ pilastri u aħna nistaw naqblu ma l-edeja tal-greening tal-ewwel pilastru ma kull kondizjoni li jkunu miżuri sempliċi bċertu armonija u li jiġu applikati kullimkien ġifri fuq territorju kollu tal-Unjoni. Tillet priorità għandha staqsa mar regoli li ma għandhomx ikunu limitati għal livell minimu ta' sigurta, imma għandhom jgħatu vantaġġ għal innovazzjoni, forsi tiġdid, inkonna sistemi iktar flessibli, iktar effiċjenti, fej ikun hemm ukoll mod ta' kif inkunu qegħdin minkunu eh, nistgħu Eh, nimmanġjaw l-stocks pubbliċi u privati. Niqaf bil-għawnek ma rinix insemmi ċertu tħassib li għanna l-għennet dwar il-trobbija ta' l-annimali li nafu li qed tiġi mill-quta b'ħafna diffikultajiet fil-kontinent tagħna, għalhekk irridu naraw fuq x'danna x'namlu fuq il-coupling u fl-ewwel pilastru hemm bżonn li jkun hemm eh, dispożizzjonijiet għal żoni vulnerabbli, għal montanji nixtiew li nkunu iktar ambizzjużi, irridu wkoll naraw li ikun hemm ċertu dritt em, ta' trobbija u ċertu reġjuni li huma fil-periferija junkella li l-in minn pajjiżna l-bot ħafna minn pajjiża u kol nikonsidraw. Grazzi ħafna. Grazie e adesso... È... Grazie, issa naddu al rappresentante del Parlamento Europeo, ta' dan il Albert Orfman, jek joġbok. Sì, grazie signor Presidente. Ja, ich denke, das ist ja eine sehr Grazzi ħafna Iva jena naħseb li dinja faż interessanti ħafna fil-fat li tnejxu fija palissa. jena nishtiq nitkellem fuq xi żewġ punti illi l-kollega Surdas diġà semmihom u ġifiri tqassim tal- tal dan il-ħlas ta' dawn il-flejjes fl-istati membri stess u jina eh, kemm il-darba nistanejt illi tkellimna dwar tqassim tal-fondi illi hemm bejn l-istati membri ġodda u dawk illi ilhom fl-Unjoni Ewropea, però hemm ukoll distorzjoni u differenzi fil-ħlas anka fl-istess stat membru. Jena naħseb li dinja problema li verament rridu nsolvu minħabba li dan huwa fatt. Ġifiri illi hemm ħafna stati membri illi fil-fatt din jieħdu ħafna mill-fondi u dawk li tiħassu il- it-taxxi aħna rridu ngħidulhom milli din hija politika li hija sostenibbli u li hija ġusta. Aparti minn hekk aħna qegħdin nipproponu wkoll politika agrikola komuni liberali ħafna u aħna ddeċidejna li dawn il-mekkaniżmu kollha tal ta' regolamentazzjoni jek dawn mhumiex kwoti ta' zokkor jew tal-ħalib li dawn is-sistemi kollha aħna ha niddeċidu li dawn ħaj fil-fatt ma jibqgħux valdi. Fil-fatt fil-kumitat tagħna aħna dan l u ukoll konna fl-Istati Uniti tal-Amerika u intqalu kol li anka fil-qasam ta' settur tal-ħalib, anka fl-Istati Uniti, u ma' edin jaħsbu li jintroduċu din is-sistema ġida ta' regolamenti u mux neħuwa, u aħna verament konna kontenti fil-fat li naqbdu nħalwa tiskadu sistema bħal din. Din hija sistema pjuttost liberali u jiena eh, dan li qed ngħid mhux qed ngħid li rridu fil-fatt ninsew din is-sistema, però rridu naraw jekk din jekk dan huwiex l-aħjar metodu li aħna għandna naqbdu innaħħu hekk jisu ma kien xejn minkejja li dan ilna naħdmu bih għal 20 ta' snin sa. Ringrazzjak. Grazie Dorfman e adesso ritorniamo. Grazie, Issa sena dwar parlamenti Nazzjonali mill ġdid u ngħaddi l-kelma lil Gert Lindemann, rappreżentant tal-Bundesrat Ġermaniż, jekk jogħġbok. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grazzi ħafna, Sur President fil kunsill u l-Parlament t-nej li huma qegħdin naraw li jixtiequ li konna pakk iktar b'saħħitha, iktar sostenibbli, iktar ġusta din ukoll huwa tal- tal-Parlament su ukoll aħna nafu illi dan jista' wkoll kun possibbli jekk aħna nżommu il-livell ta' finanzjament li aħna għanna bħalissa parti minn hekk is-simplifikazzjoni ta' politika agricola komuni hija importanti ħafna u aħna rridu naraw illi fil-fatt dan ikun garantit għal bdiju dak li għandu xieqsam distribuzzjoni tal-fondi bej l-istati membri u importanti li noqogħdu attenti minħabba li għal produtturi ġermanisi aħna nafu illi dan il-ħlas dilet jamma ta' 60% ta' tħul ta' dawn il bdiwa Aħna rridu naraw illi dan il-level ta' finanzjament jibqa l-istess. Fl-istessin aħna naħsbu illi għanna dan il-decoupling u aħna nafu illi il-protezzjoni tal- konsumatur għandha tkun garantita u kollu f'dak li għandu xaqsa miżuri ta' greening u koll rridu noqogħdu attenti ħafna għalli naraw x'miżuri ħajkunu implementati ħalibek aħna nkunu nista' jkollna orjentazzjoni ġenerali li tkun tajba għall-istati membru koll kollha u aħna naraw ukoll li ma jkunx hemm telf għal produtturi agrikoli. Jiena naħseb li l-greening ma jistax wassara l-iktar burokrazija. Jiena naħseb li l-pakku semplifikazzjoni naturalment dejjem irid jibqa' f'moħħna. Naturalment il-Ġermanja f'dak li għandu x'jaqsam dawn l-anijiet aħna diġà semmejnilkom li għamilna bosta kontributi minna ħatana ħna u korrajna li kien hemm strument tajjeb ħafna wkoll anka għal agrikoltura iktar favur l-ambjent u din għandha tkompli fil kontest tal-istrateġija 2020 aħna nixtiequ li jkollna sistema agrikola iktar sostenibbli li tista' fil-fatt tippermetti ambjent ta' ħidma aħjar li bdiewa tagħna u dan kollu rrid ikun garantit struttura eh, preċiża.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 huwa żoni agrikoli u ovvjament anke għal tul tal-ħaddiema tagħna f'dan is-settur. Il-Parlament ta' l-Olanda jixtieq jaqbel ma' din l-opinjoni u għandu xaħġa komuni ma' parlamenti oħrajn, ġifiri tqassim ta' tħul bejn il-produtturi, il dawk li eh, jaħdmu f'dan is-settur il-produtturi min ġesti eh, eh, dan is-settur, eċetera. U għalek naħseb li huwa settur importanti ħafna u nistiednu li l-Parlament ikun jista' jdaħħal aktar l-element ta' kompetizzjoni għaliex mhijiex il-kompetizzjoni f'dan il-każ iżda huwa monopolju ta' ftit xerreja ta' dawn il-prodotti li ovvjament ikollhom effett fuq it-tħul tal-produtturi u l-bdiewa tagħna. Għalhekk irid noqgħdu attenti ħafna l-kompetizzjoni u dan irid jimxi bl-istess mod mal-reviżjoni u riforma tal-pak. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-rappreżentant tal-Parlament Svediż, is-Sinjura Anita Bruden, jekk jogħġbok. Għal żewġ minuti. Tack för det och tack för möjligheten att få diskutera den här viktiga frågan. Jag vill också tacka. Grazzi President, grazie tal te permettin permettin nitkellmu fuq dan l-argument tant importanti u grazie tal intervent interessanti li ġasmajna. Tkellimna dwar l-sfidi, dwar il-klima, dwar l-ambjent u dwar il-żieda fid-demografija u rridu nkunu kapaċi naffrontaw dawn l-sfidi. da biex nagħmlu dan hemm bżonn li l-bidja titqis fuq livell aktar dinji meta mqabbel ma li moddi. Nkunu staw ntejbu l-kollaborazzjoni u nżewġu flimkien il-klima, n-natura, l-ambjent, eċetera. Għalhekk il kommissarji differenti rridu jikollaboraw aktar fuq dan il-livell u l-produtturi u l-bdiewa jridu jitħallsu wkoll għall-użu kollettiv ta' servizzi u l-prodotti li jipprovdu u għalli xaħarsu wkoll il-biodiversità. Aħna nappoġġaw l-iżvilupp rurali, il-tini pilastru bħala Parlament zvedis, il riċerka u l-iżvilupp u l-agrikoltura huma eh, suġġett importanti ħafna u għalhekk irid jingħataw il-prijorità. Fl-istess ħin rridu niżguraw li l-Unjoni Ewropea tkun tista' twassal għal produzzjoni sostenibbli tal-bidja anke fit-tielet dinja Importanti li jkun hemm livell indaqs u aktar ġustizzja fis situazzjoni differenti minn stat membru għal ieħor. Anki il Rritu hemm aktar il-perspettiva tal-sem aktar tan-nisa f'dan is-settur u għalhekk dan ifisser li hemm bżonn aktar rizorsi budgetari. Grazzi, s-sana l-kelma lir rappresentant tal-Parlament Ewropew Balktis Zigmantas mux ta' dan il għat għalek niskuza ruħi għal-pronunzja ta' sema. Eh, Għirmas komissarja, ministri, bisti er, kollegos. kolegos. Ix tikruju turiu għanan. Grazie ħafna, sis komissarju, sis ministri, aħna jina għandi ħafna esperienza fil-fat fil-politika u um, nista' ngħid illi jiena kuntent ħafna illi aħna hawnhekk nistgħu nitkellmu fuq l-agrikoltura maħniex qegħdin ninsew l-element importanti tal-kompetizzjoni. Aħna fil-fatt meta eh, tħalna fl-Unjoni Ewropea aħna edna illi nista' ikonna l-istess livell ta' kompetizzjoni iżda dan ma permettejniex fil-qasam agrikolu fil-Litwanja fil-fatt il-bdiewa ħafna drabi kellhom joqogħdu lura mill-produzzjoni agrikola u minflok huma ħassew illi kellhom imorru jaħdmu f'oqsma oħrajn u għal din raġuni fil-Litwanja għandna 10,000 persuna li huma qiegħda speċjalment dawn ħafna minnhom huma żgħażagħ u dawn huma nies li Jħod tħossu għom mitlufa fil-fat, il-potenzjal jgħat jintilef. Jiena fil-fat nilqa l-riforma tal-pak u konvint illi il-Polonja bħala Presidenza skuri li ħat il-ħaq l-anijiet illi stabilixiet u ħajkonna pak iktar ġusta. Jena nasab illi il-trans dirett għandu jkun imqassam bl-iktar mon ġust u għanna naraw illi aħna niskuraw illi dawn in-nies illi huma kontenti bix-xogħol tagħhom fil-qasam agrikolu ikunu premjati kif suppost għal xogħolhom u eh, aħna fil-fatt qegħdin nippruvaw nimplementaw miżuri sabiex aħna niggarantixxu li jkun hemm sigurtà tal-ikel, iżda aħna rridu nkunu nafu eżattament kif inhi il-kwalità ta' dawn il-prodotti tal-ikel. Aħna rridu naħdmu favur il-fatt li l-pak tkun politika miftuħa li tkun regolamentata tajjeb u aħna rridu niggarantixxu wkoll illi il-pak ħad kompli ġib magħha postijiet tax-xogħol opportunitajiet ġodda tax-xogħol għaċ-ċittadini tagħna ngrazzjak. Issa nadda il-kelma l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali, membri tal-Kumitat tal-Agrikoltura u l-Affarijiet Barranin, Imand Zviesturs Lieġis, Latvija, jek jożbok. Vēlos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka sasauc šīs dienas sanāksmi, lai nacionāli. Nishtiq ringrazzja l-Parlament Ewropew tal-li ħejja din il-laqa li bekk il-Parlamenti Nazzjonali u koll għandhom l-opportunità li jipparteċipaw fid-dibattiti f'dwar il-pak, aħna għajna l-komunikazzjoni tal-Kummissarju Ċolos. U fil-fat aħna tlabna illi kunem riforma tal- sistema tal-ħlas dirett ħalli din tkun sistema ġusta għabbażi tal- kriterji storiċi u tal-ħlas għal kull ettaru għandu jitnaqqas. Aħna issa dan l-aħħar ċifejna l-aħħar komunikazzjoni mnaħat tal-Kummissjoni dwar il-qafas multianwali eh, sa sena 2020 bħala bażi għal diskussjoni. Sfortunatament dawn id-diskussjonijiet li waslu daqsxejn tard jistgħu jaħlulna l-opportunità li aħna naraw li s-sistema tal-ħlas dirett tkun iktar kompetittiva u iktar ġusta minħabba li d-differenzi bejn il-ħlas bejn l-istati membri skur illi ħajibqgħu sproporzjonati. Għal din ir-raġuni il-konverġenza għandha tkun iktar b'saħħitha u nibdew mis-sena 2014. Ma taħsbux illi wasal il-waqt li aħna innaqsu l-ugwaljanza illi nuqqas ta' ugwaljanza minħabba illi hemm bdiewa fil-baltiċi li qed jitħallsu pereżempju inqas minn bdiewa b'nadi oħra tal-Ewropa, jina naħseb li l-effett negattiv ħafna tal-proposti tal-budget fuq il-ħlas dirett, zguri li jista' jaffetwa lill-Latvja u l-bdiwa tagħna u issa l-Parlament tal- Latvja talab għal riċessjoni speċjali matul is-sajf u aħna mħasbin ħafna minħabba li l-aħħar proposti li ħarġu minnaħa tal-kummissarju għandhom bżonn ta' ħafna emendi ħalli bekk ikunu nistgħu aħna nqisu differenzi ekonomiċi bejn l-istati membri li dejjem qegħdin jiżdiedu. Grazie, e adesso il turno dell'Assemblea Nazionale. Grazie, essa l'Assemblea Nazionale Bulgara una del calmale, il Cristina Ivanova Lianceva. e che Я хочу показать минуты. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, общо сил... Grazie, Hafna. Signor Sur President, kollegi, il-pak hija importanti ħafna għall tal-Bulgarija. U l-Bulgarija huwa wieħed fost dawk il-membri l-ġodda tal-Unjoni Ewropea. U aħna nixtiequ illi nisqu fuq il-fatt li għandu jkun hemm approċċ uniformi għal din is-sistema ta' ħlas dirett ħallibek il-bdiewa kollha Ewropej ikunu trattati bl-istess mod. Aħna naħsbu illi l-ħlas dirett għal-Bulgari għandu jilħaq il-limitu sa sena 2014 u mux sa sena 2016 dan mux ħajkun pisa l-budget Ewropew iżda jista' jkun sinjal tajjeb ħafna għal-bdiewa Bulgari li għandhom ikunu trattati l-istess u li għandhom ikunu imsieba fuq l-istess level fis-suq Ewropew. Din għajnuna addizzjonali għadawn il-miżuri ta' greening fil-kontest tal- qasam agrikolu zguri li jistgħu jkunu tajbin ħafna u siwja ħafna iżda fl-istess ħin. Aħna rridu naraw illi dawn ma jkunux miżuri illi fil-fat jibdlu il-ħlas li bħalissa ħna din ċifu taħt it-tieni pilastri, jina naħseb illi permezz ta' sistema ġdida għandna għandna jkollna l-imnu addizzjonali U jiena naħseb ukoll illi din it-tip ta' għajruna għandha tingħata biss lil bdiewa illi huma attivi fil-produzzjoni agrikola. U naħseb li konċett ta' bidwi attiv għandu jkun definita aħjar. Aħna nappoġġaw ukoll il-possibilità li fil-fatt nkunu nistgħu ngħinu l-produzzjonijiet agrikoli iżgħar u naħsbu illi għandna bżonn ta' approċċ speċjali illi jkun fil-forma ta' ħlas diret li jmur li l mill-pakket finanzjarju tal-Istati Membri. Ringrazzjak. Grazie, e adesso il... Grazie, sanaddu għal Kamra tal-Rappresentanti ta' Malta. Jek joġbok, l-Onorevoli Filip Mifsud. Grazie, Sur President. Eh, Nishtiq nikkonċentra eh, l-intervent tiegħi fuq il-kriterji ġodda għal pagamenti li qed jiġu ikkonċentrati. Mod ġenerali nemmen li l-inċentivi l bdiewa żgħażagħ, miżuri ambjentali u r-riċerka għandhom ikunu kriterji importanti għal pak 2014-2020. Iżda ippermettu li nenfasizza xi punti mill-perspettiva tal-istat li jena ġej minnu. Nemmen illi il-park trid tassigura bilanċ tajjeb u forsi aħjar minn dak preżenti bej l-istati membri, partikolarment bej membri meqjusa antiki u dawk relattivament ġodda bħalma hija Malta. It-tieni punt li xtaqt nenfasizza sur President eh, hija konsiderazzjoni oħra li nemmen li għandha tiġi ikkonsidrata. Id-diskrepanza kbira li teżisti bejn azzjendi agrikoli kbar u bdiewa ekkim ħazar. ħafna drabi dawn tal-axħar lanqas biss ikollhom l-arfin aħseb wara il-mezzi sabiex eh, ikunu jistgħu japplikaw għal ċerti fondi li jeżistu. Għal daqstant nemmen bisħieħ illi il-burokrazija u komplikazzjoni zejda li ħafna drabi jinvolvu numru ta' dokumenti eh, għanda tonqos drastikament. It-tielet u l-aħħar punt xtaqt insemmi huwa ċertu konsiderazzjonijiet partikolari illi eh, xi stati membri jista' jkollhom aktar milli il-kunċett ta' one size fits all. Malta hija gżira żejra fejn il-bdiewa huma kollha żgħar u jaħdmu oqsma żgħar ta' raba li kollha kemm huma huma żoni żvantaġġati. Minkejja dan il-bidwi Malti irid jikkompeti minħabba l-importazzjoni ma bdiewa ħafna kbar mill-Ewropa u għada pitada anke mill-Afrika. Għalza stansu, President, nishti illi eh, dawn il-konsiderazzjonijiet ta' pajjiżi żgħar jitlu in konsiderazzjoni. Insemmi biss il-kwistjoni ta' bidwi żgħir bħalma huwa tagħna illi pratikament qed nirriskjaw illi eh, nitilfuh. U allura hemmhekk tidħol il-kwistjoni ta' food security għal gżira żgħira. Għal daqstant nenfasizza li dawn il-fatturi partikolari għandhom ikunu konsidrati. Nirringrazzjak. Grazie, adesso andiamo. Grazie, essa al Parlamento Europeo. L'onorevoli Agnio, e Thank you, Chairman. Our House of Lords, in their report, Grazzi ħafna, Sir President. Aħna nafu illi ħafna minna fil-fatt konna kontenti li nitkellmu fuq riċerka, però ma tantx ħafna punt li aħna rridu nħedġu ir-riċerka jekk aħna maħniex ħan adottaw dan kollu. Jiena naħseb illi dan kollu jisna qegħdin inbeżżaw il-poplu minħabba daw l-istejjer ta' Frankenstein u sejjer oħrajn, jina naħseb ukoll li fil-qasam tal-agrikoltura tal-Unionid skur li din tista' tmur iktar lura hemm din l-illużjoni illi fil-fatt aħna nistgħu ngħidu li mħasbin f'ħafna illi konna konsiderazzjoniet bħal dawn, minħabba illi din miex daqshekk relevanti kif intom suppost naħseb rajtu f'dan l-aħħar tlieta tliet xitwiet kessin ħafna u jekk eh, le aħna nafu illi tlifna ħafna u ħafna mill-produzzjoni tagħna anke fil-qasam ta' produzzjoni ta' zokkor minħabba l-bidla tal-klima. U jiena nixtieq ukoll nitkellimkom il-proibizzjoni, nitkellimkom dwar il-proibizzjoni tal-restrizzjonijiet li hemm fuq il-ranka produzzjoni tal-bajt. jina naħseb li jekk il-Kummissjoni ma titħolx u tieħu serjetà din is-sitwazzjoni aħna naħsbu li f'dak li għandu xieqsam il-politika agrikola diħat titħalla fidejn biss dawk li huma responsabbli għas servizzi fiċ-ċivil jiena ħallej daqsxejn ħin ukoll għandi ftit sekondi illi għadhom fidejn. E adesso iniziamo. Grazie, grazie. Issa għanna tlet kollegi oħra tal-Parlamenti Nazzjonali, sajmiss il-Finlandja, l-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura u l-Foresti, l-Onorevoli Jari Leppa. Għal minuti.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 irridu naraw li ċertu kondizjonijiet il-CIP, irridu dalu ċertu kondizjonijiet il-CIP tista' tiffunzjona f'kull reġjun bl-istess mod. Però iċ-ċirkostanzi naturali tagħna jvarjaw. U għalhekk nista' ngħid li fil-Finlandja aħna l-agrikoltura hija limitata anki għalek il-finanzjament il, huwa importanti ħafna għalina. Il-CAP għandha tkompli taħdem fuq żewġ pilastri, ġifiri lajnuna għal l-ambjent irridu naraw li anki l-ammonti għal kull ettari jritu jarġa jiġi konsidrat yksinkertaisella tavalla, jos sitä niin toteutetaan, kun se on ikinä mahdollista. Rridu nissimplifika kem jista jkun ma nħallux il-birokrazija tirrenja e u neħu ħafna mill-piżiet li jem fuq sistema ta' pagamenti hija ħafna importanti li nippruvaw mhux biss nkunu flessibbli ma nkunu ġusti sabiex ovvjament il-produzzjoni tal-likel fl-Ewropa nkunu permezz tagħha nkunu wkoll qed nirrispettaw is-saħħa tal-annimali, il-sostenibilità ambjentali tajjeb li wieħed jikkons li konsidra verament li ndaħlu it-tikketta mhux biss Ewropea ma anki fuq livell dinji. Grazzi ħafna. E do volentieri. Grazzi, nerġa' ngħaddu għall-Ġermanja ngħaddi l-kelma lill-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura Food and Consumer tal-Bundestag. E, Is-Sur Goldman. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, grazzi ħafna sur President, il-maġġoranza tal- l-istati membri li għeddin prezenti fil-Kumitat, anka fil-Parlament Federali, fil-fat jappoġġaw il-kompromess tas surdes fil-prinċipju għal-menu, aħna nishtiqu il-pak li kienet politika ta' suċċess ħafna l-Komunità Ewropea u anka għal-Ġermanja, aħna għanna ekonomija agrikola u qasam agrikola li huwa tajba ħafna hija orjentata fuq l-esportazzjoni u tipproduċi wkoll fuq standards ta' tajbin ħafna tal-ħarsien tal-annimali u aħna nippruvaw dejjem inkunu sostenibbli rridu noqogħdu attenti ħafna meta aħna qegħdin nitkellmu fuq dawn il-kwistjoni ta' dawn miżuri li għandu ikunu implementati. Aħna nafu x'huma l-problemi bħalissa fil-Ġermanja u nafu illi fil-fatt is-sitwazzjoni hija pjuttost kritika, però aħna xorta waħda għandna Konna l-kuraġġ illi fil-fatt nimplementaw dak li għandu jkun implementat u naħsibx li hija xi ħaġa korretta li fil-fatt min iħallas dan ċertu flejjes f'ċertu pajjiż imbagħad f'pajjiżi oħrajn il-ħlas qiegħed jonqos. Dak li għandu x'jaqsam il-capping jiena naħseb dan l-istrument mhux daqshekk importanti, jiena naħseb fuq livell personali li jekk wieħed ħajfetħ b'dak il-mod li ħaniftu s-sistema b'dan il-mod kif huwa suġġerit dan diġà ħa jiddeċidi eżattament x'ħajkun il-livell ta' limitazzjoni u ta' capping u aħna rridu naraw illi fil-fatt aħna għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju aħna naraw illi ikun hemm biżejjed ħaddiema illi jkunu qegħdin jaħdmu din il-problema tal-miżuri tal-greening aħna naħsbu li fil-Ġermanja lina din miex problema, id-din l-perċentwal ta' 5% lina miex problema, aħna għanna u kol ċertu program li kienu implementati fil-program ta' Natura 2000 u jiena naħseb li dan mhuwiex daqshekk importanti dawn il-miżuri bħala miżuri addizzjonali minn dawk li diġà għandna minħabba illi eh, hemm bosta każijiet li nista' nsemmilkom li jistgħu jippruvaw dan li qed ngħid ukoll. Ningrazzjakom. Presidente, e grazzi President, u issa jmiss il-Lussemburgu, il-Kamra tad-Deputati eh, tal-Lussemburgu ngħaddi l-kelma minnu fih lil persuna li nafu sow fl-Europa għandu records bħala Ministru tal-Agrikoltura Fernand Boden. Jek joġbo. Għafna Paolo, l-ewel net ringrazzja id-deputati Ewropej għal dan din il laqqa interessanti nixtieq ngħid li aħna qed naqblu ħafna eh, ma dak li għal sur desannon tal-Parlament Ewropew aħna naqblu li ikonna CAP b'saħħitha qawwija li għandha bżonn finanzjament xira biex taħdem u il-perspettivi finanzjari kif ġew preżentati mill-Kummissjoni jif huma l-bażi fit fitriq it-tajba. Aħna naqblu wkoll għal fatt li il-priorità għandha tingħata għas-sigurtà tal-ikel ta fis-CAP, ġifri li konna ikkel ta' ċertu kwalità tajba, prodotti iktar sostenibli u għalhekk aħna naħsbu fil-fema tagħna il-politika għanda verament timxi skont linji ta' sostenibilità sabiex l-Europa tal-2020 verament ikolla politika agrikola komuni. Aħna irridu naraw li il-pagamenti diretti jiġu E, motija kif suppost moċċir skont kif ixir ilom in-nies fl-agrikoltura hemm bżonn nikkonċentraw fuq il-nies fl-agrikoltura li jaħdmu f'dan il-qasam li huma attivi nkunu nirrispettaw l-ambjent, nirrispettaw risorsi naturali u biex dan isir aħna naħsbu li aħjar impoġġu kollox fit-tieni pilastru u mhux fl-ewwel pilastru. Għanna ovvjament dan il, din ir-rabta ta' 30% tal-pagamenti diretti u anki l-miżuri ambjentali ġifiri l-lin mill-kondizjoni ta' bħalissa aħna fil-Lussemburgu għanna ħafna miżuri ambientali fit-tini pilastru li fihom jipparteċipaw ħafna u ħafna nies fl-agrikoltura. Issa dawn miżuri u koll ġew integrati fl-ewwel pilastru mingħajr ma inaqdu wkoll il-pagamenti diretti ġifri daw se jaraw tnaqqis ta' 30% kważi. Qabel kellhom meta l-aċċesta li kellhom qabel kellhom ħafna iktar vantaġġ. Irridu noqogħdu attenti ġifiri kif naddu l-affarijiet mill-ewwel jew mit-tieni pilastru għall-ewwel pilastru bil-maqlub naraw min se jekk bċertu konsekwenzi fil-dak li għandu xaqsam għal pagamenti diretti, irdu għodu attenti għal zoni vulnerabli, aħna għadġa għanna program ta' kumpens għal nis li huma għedin għandhom eh, eh, produzzjoni agrikola forsi fil żoni zvantagġati u jekk il-pagament dirett se jola għawnek u kol se jkun detriment detriment ta' ta' ċertu nies li jaħdmu f'dan il-qasam. Tajjeb iġifiri li noqdu attenti meta nkunu se nitroduċi xi misuri eżattament flima naħa se npoġġuhom. Grazzi. Grazzi naddu għal Bundestrat tal-Awstrija l-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura Martin Breinerer. Jekk jogħġbok għal minuti. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna u koll tal-fatt li intom ħejjejtu din il-laqsa biex aħna nkun nistgħu nsemmu leħenna u koll minnaħat tal-Parlamenti Nazzjonali. Jiena nixtieq ringrazzja l-Parlament Ewropew u l-kollegi l-oħrajn li tkellmu fuq il-fatt li il-ħlas tirret għandu jibqaw fuq il-level, il-finanzjament tal-pak għanda tibqa fuq il-level li bħal-sajjet, jena naħseb li importanti ħafna li l-konsumaturi aħna nirspiegaw l-om li aħna din nipruvaw nigarantixxu li huma l-koll kollom ikel bi prezzijiet tajbin u li jkun ikel ta' kwalità tajba u dan għandu jkun rifless ukoll fil-prezzijiet ta' produzzjoni. Jiena nixtaqt ngħid ukoll li naturalment għandna bżonn ta' iktar ġustizzja bla dubju ta' xejn, però l-ġustizzja wkoll għandha tkun riflessa wkoll minħabba għandha tkun riflessa wkoll fil kondizjoni differenti u l-standards differenti li hemm bejn l-istati membri u kondizjonijiet ta' produzzjoni li huma differenti. Dan kollha huma kondizzjonijiet li għandhom jitqisu fil-kalkol. Jiena naħseb li anke f'dak li għandu x'jaqsam is-suq rridu nfukaw fuq dan is-suq ħalli bekk dan is-suq ikun iktar sostenibbli għalli bekk aħna nkunu nistaw nimplementaw il-mizuri li għanna bżonnu jekk dawn ikunu mizuri li jkunu favur u għal beneficju tal-agrikoltura, naturalment dawn ikunu tajbin, iżda rridu naraw li aħna ninvestu f'dawn il-mizuri li jistaw joffru ktar perspettivi għal bdiwa tagħna u f'dak li għandu x'aqsam il-konsumaturi rridu naraw dawn ikunu miżuri li fil-fatt waslu għal iktar sikurta fil-prodotti tal-ikel. F'dak li għandu x'aqsam il-greening aħna fil-fatt aħna għandna agrikoltura li hija bbażata fuq dawn il-miżuri tal-greening fl-Awstrija fil-fatt aħna fil-fatt nisqu ħafna fuq dan u nixtiequ li konna dawn il-programmi ambizjuzi kemm jista' jkun ħallibek eh, l-agrikoltura Awstrijaka u koll Eh, tkun tista' tibbenefika minna. Aħna fuq livell internazzjonali aħna nftaħna ħafna u anke f'dak li għandu x'jaqsam l-agrikoltura nittama li l-agrikoltura ħassir mhux biss iktar Ewropej iktar internazzjonali wkoll. In Ingilterra. Grazzi, sena ġomorru fir-Renju Unit, il-House of Lords. U ngħaddi l-kelma minnu fih lil Lord Carter, President tal-Kumitat tal-Agrikoltura, Sajt, l-Ambjent tal-House of Lords. Ik joġbok. Uh, Mr. President, uh, Commissioner. Grazie ħafna, Sur President, Aziz Kummissarju, Aziz Kollegi. L-għonnet nishtiq nir-ingrazzjak, Sur Kastri, ta' dan l-istadina illi jintom dirizzajtu għalina l kolsa sabiex aħna nkunu għawek għalli nidiskutu ma'kom dan il-sujġet tant importanti f'dan il-moment ta' sekk importanti u nishtiq nir-ingrazzjak kummissanu u kota li ħalħin sabiex ikun għawek fosna. Il-Kumitat, sotto Kumitat tal-Agrikoltura tal-House of Lords dan l-ħar il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt ippubblika rapport fuq l-innovazzjoni fl-agrikoltura Ewropea u kobra ħafna kwistjonijiet illi ħarsu lejn il-ġejjini tal-politika agrikola komuni. Aħna naturalment irċifejna ħafna starijiet u fil-fatt jiena nixtieq nirreferi għal ħaġa partikolari u jiena nixtieq nikwota li aħna din ngħidu li aħna fl-Ewropa din ngħidu li l-agrikoltura li vera importanti fl-ekonomija f'dan l-ambjent daqsxejn ostilu ħafna mill-gruppi politiċi għadin jgħidu nasa biex aħna nagħmlu l-istess affarijiet li għamilna fis-seklu 19 nkomplu għaddejjin kif uh, mxejna dak iż-żmien minħabba li dak kien tajjeb għall-ambjent, però jekk aħna qegħdin ngħidu li l-Ewropa għandha tipprovdi l-ikel għal dawn il-500 miljun persuna tal-Ewropa. Jew nkella anka għadin nipprovdaw niprovdu ikel għal 9 biljun ċittadin madwar id-dinja illi issa anka ħafna minnhom fl-Asja pereżempju qegħdin jiklu iktar laħam aħna nilqgħu dawn il-miżuri li qegħdin jimmiraw għal iktar sostenibilità sa sena 2020. U nittama illi l kummissarju ħajaħdem flimkien mal-kollegi tiegħu fit-tiġi riċerka sabiex dawn l-anijiet isiru realtà. Issa dwar il- pak aħna naħsbu l fondi għall agrikoltura u għal dan il-programm ta' riċerka għandu jissaħħasa biex aħna nżidu l-ammont tal-budget li jgħati dedikata għal pak. U aħna rridu naraw illi dak il-flejes tal-ewwel pilastru rridu jkunu invest investiti fiktar innovazzjoni, aħna nafu illi eh, jekk aħna ngħidu li teknoloġija l-innovazzjoni fit-teknoloġija diġà teżisti din miex xi ħaġa li hija preċiża biżżejjed. Aħna nixtiequ li jkollna miżuri li fil-fatt li jistgħu waslu għal għal fatt li aħna nippremjaw il ma kif suppost. Kummissarju Ċolos, intom inti għandek responsabilità qawwija ħafna sabiex tippromovi eh, l-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea u tara li dan ikun irrispettat. Ringrazzja. Grazie Lord Carter. E... Grazie Lord Carter, il e du senat Franċis u piacere ti li naddil kelma il president tal-Kumitat Ekonomika u tal-Svilup Sostenibli, e sur Jean-Paul Emory. E che osbo, presidente. Signori, io non jina mux nisorprendikom jek nedilkom li riforma ta' CIP għal Franza, u specialment għas senat huwa suġġett prioritarju. Aħna eh, konsentrajna din il-politika u rajna li il-CAP tilfet il-vizibilita tagħha. Il-CAP għandha verament iġi konsidrata bħala politika komuni li għandna nkunu verament gburin tagħha. Hemm bżonn li nizguraw li nistgħu nagħtu l-ikkel il-popolazzjoni tagħna, niżguraw ukoll l-ambjent li huwa l-patrimonju ta' kulħadd li għandu jiġi protett. Dan kollu li ġibna biex nipproponu il-politika fuq żewġ pilastri. L-ewwel pilastru fuq il-produzzjoni agrikola iktar sikura u anki l-tħul tal-produtturi. mbagħad tieni pilastru fuq territorju u l-ambjent. Aħna fuq il-greening tal-ewwel pilastru għandna ċertu riservi. Ma rridux noqogħdu inqisu kollox, imma rridu nara nikkonsidraw l-affarijiet eżattament f'postom. Hemm il-rapport għamilna rapporti wkoll wara l-ism li rajna stqarrija tal-Kummissjoni. Aħna nejdu li jekk naħdmu f'id fit nkunu ikonna iktar forza. Eh, ma jistax ikun li naħdmu b'mod waħedna solitarji, imżon noħolqu alleanza. Il-gvernijiet femu dan kollu u issa l-parlamenti, imżon jifmuħu ukoll il-parlament ta' Franza u l-Bundestag tal ġermanja eh, ħarġu sqarrija eh, flimkien dwar is-CAP. L-ewwel net il- l-istrateġija u sigurta tal-ikel, hemm bżonn ukoll nagħmlu konverġenza tal-lajnuna u ninsuk f'konna namlu affarijiet qabel. Hemm bżonn li jkollna iktar regoli tajbin u wkoll sigurtà. Il-kooperazzjoni bejn il-parlament dan iż-żewġ parlamenti hija eżempju ta' kif nistgħu naħdmu flimkien aħna qegħdin naħdmu wkoll ma' Senat tal-Italja mal-Parlament ta' Spanja u aħna lesti nikkooperaw ma' parlamenti oħra wkoll. Grazzi ħafna. Grazie Presidente. Grazie Presidente, sa naddu għal Kamra tad Deputati tar Romania Huwa pjaċir tiegħi li massa l lill-President tal-Kumitat Agrikoltura u Foresti is-Sur Stelian Fuja. Jek joġbor. Grazzi President, Kummissarju. Nirringrazzja l-ewwel qabel kollox lil dan il-kumitat għal din l-istedina biex newsejn f'dan il-laqa il-Kummissjoni u l-Parlament ħajkollhom għan diffiċli biex ikun jistgħu uh, kompromess biex ikun hemm politika agrikola komuni li tosiddisfa l kulħadd. Iżda jiena konvint ta' waħda li nistgħu nilħu qbil raġonevoli. Ir-Romanija tħoss li il-politika agrikola komuni tkun għandha tkun waħda fuq żewġ pilastri biex ikun hemm il-budget fuq il-livell ta' bħalissa Aħna nilqaw ukoll ir-rikonoxximent għal kontribut tar-riċerka, tkabbir u l-produttività u biex nkompli mal-kollega mir-Renju Unit jiena nħoss li hemm bżonn niċċaraw darba dejjem jekk isser nifinanzjaw ir-riċerka fil- oqsma l-aktar avvanzati jew inkella riċerka tradizzjonali fejn namlu fejn namlu riċerka l-bosta snin Peress li qed nagħmlu politika pubblika Ewropea, l-politika agrikola komuni trid kollox titratta f'livelli daqs diwa kollha u għalhekk irridu naħsmu mill-ġdid il-livell tal-pagamenti kemm fl-istati membri kif ukoll dawk l-istati li m'għandhomx politika unitarja, għalhekk il-politika ta' konverġenza titkun implementata mill-2014 u mhux mill-2016 pak l żomm diskrepanzi li hemm bħalissa tfisser li il-politika agrikola komuni l-ġdida tkun politika bbażata fuq żewġ veloċitajiet bħalli kieku aħna xi passiġġieri tal-istess ajruplan iżda min qed jivvjaġġa fil-business class u min qed jivvjaġġa klassi oħra, xorta ħajaslu għall-istess destinazzjoni, xorta l-istess aeroport, iżda ħajħossuhom li għandhom Eh, għandhom sitwazzjonijiet indifferenti fil-vjaġġ tagħhom. Għalhekk hemm bżonn ta' anqas burokrazija jkun hemm aktar simplifikazzjoni. U il-pak trid twassal biex il-diba Ewropej jkunu kapaċi jipproduċu għal su globali u mhux biss suq Ewropa. Grazzi. Grazzi, jgħid il-President, fadlinna tliet kelliema oħra mbagħad fuq għal 10 minuti. Issa ngħaddi l-kelma minnu fih l-rappresentant tal-Kamra Polakka, President tal-Kumitat tal-Agrikoltura, l-Onorevoli Korsenjowski. Jek joġbok. Grazzi, President. Jiena nishtiq nirringrazzja l dan il-Kumitat fis delegazzjoni tagħna tal din l għal din id-diskussjoni. Nixtieq ngħid li l-Polonja dejjem kienet favur pak b'saħħitha budget eh, sostenibli u stabli. Għal daqstan taħna nħossu li l-pak għandha ħafna sfidi d-dima. Għaliex jekk aħna qed nikwotaw il-klim mis-sur Skaveski u s-sur Des għadna l-bot wisq minn pak innovativa. Dan nistgħu naraw ċar li mill-kummenti li smajna l-lum fil-diskussjoni nistaw najdu li hemm żewġ gruppi, l-gruppi tal-pajjiż l-ġodda tal-Unjoni Ewropea u dawk l-antiki fejn hemm imġiba differenti hemm min jeġixxi b'mod pragmatiku u min le. Sa ċertu punt nista' nifhem dan l-aġir iżda ejja ngħaddu lura għal klim tas-sur dess u r-rapport tiegħu u l-problema relatata mal-greening Jiena nħoss li aħna xettiċi ħafna dwar ir-rapporti għak surdes. Diġa irċevejna uħadna talima fir rigward l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju u l-kollega tijak ta' mill-Svezja għal li irritu kunem xi forma ta' koordinazzjoni bejn l-ambjent u l-agrikoltura. Madana kollu l-Polonja bħala pajis li għandha ekonomija bbażata fuq il-faham ħajkollha problemi kbar dwar l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. Id-dispjaċini għax jista' jkollna l-istess problema mal-greening, problema kbira ħafna lina u għalhekk nitlobkom toqgħdu attenti biex naraw kif ħansolvu din il-problema. Għaliex mhux qed naħarbu minn soluzzjoni iżda ma nixtiequx imbatu iżejjed minħabba dan għaliex fl ħar mill-aħħar ħambatu. Kien hemm ħafna kwistjonijiet li diskutejna llum u jien ħansemmi t-zokkor. Jiena nixtieq ngħid li l-Kummissjoni għandha tqis il-kwistjoni marbuta ma' zokkor, anki tal-ħalib pereżempju. Iżda dawn huma aspetti importanti ħafna għall-istati membri, speċjalment għall-Polonja li qed nirrappreżenta. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna President, issa ngħaddu l-kelma l-rappreżentant tal-Parlament Ewropew, Is-sur Rubik, jekk jogħġbok. Paldies priekšsēdētāji. Mēs jau apmēram divus gadus. Grazie, President, al quasi sentēn in diskutu il-PAK u il-perspettiva ta' sena, sa' sena 2020. Dan kollu et iseħħ meta dan kollu jseħ f'termini ġenerali kollox ikun miexi ħari, nkun ħalt jaqbel li għanna bżon miżuri li jkunu aktar favor l-ambjent, li waslu għal aktar eh, distribuzzjoni xirqa u ġusta, iżda meta naslu għal fatti mbagħad għat ċifri eżatti għal formuli eżatti mhux dejjem u l-każ li kollox jimxi ħarir. U għalhekk l-aħbarijiet li rċevejna l-bieraħ mill-kummissarju mhux ser iwaslu għal bxara tajba għal 133.000 bdiewa fil-Latvija. Aħna bħalissa nirċivu 33% tal-medja tal-pagamenti diretti u għalek fl-2020 ħan irċivu 52%. Taħsbu li dan huwa ġust għanna laqwa artijiet għal-bidja, laqwa klima fil-pajizi u għalek dak li nishtiq huwa li jekk inqisu dan kollu b'termini ġenerali fi tliet rapporti kollha kemm huma nirrispettom, nirrispetta r-rapporters iżda ejja namlu dan ix-xogħol meta tassew naslu mill-kliem għal fatti. Hemm ħafna flejjes li qed jinħlow ejja għalhekk nintejbu s-sitwazzjoni. Grazzi u kulħadd. Grazzi, issa ngħaddu għal National Rat tal-Awstrija u nadir kelma minnu fih l viċi President tal-Kumitat tal-Agrikoltura l-Onorevoli Wolfgang Pirkhulg Huber. Jek jozbok. Grazie ħafna Sur President, eżis sinjuri jiena nixtieq li naqbel mal-kollegi li tkellmu qabli fil-fatt u nitkellem bħala oppożizzjoni biex ngħidlek għal kollegi tiegħi mill-Ġermanja minħabba li aħna naħsbu li l-capping hija miżura meħtiexa iva għal sistema iktar ġusta u għadin raġuni jiena naħseb illi żgur illi aħna rridu narfu illi konna koll politika ta' greening iktar Ewropea, però jekk aħna nħarsu lej dawn ir-rapporti u anka li rapport ta' dess, aħna nafu illi hemm bosta miżuri illi huma maħsuba l biodiversità għal protezzjoni tal-klima, però sinjuri dan kollu għandu isem um, isem isem ġifiri l-agrikoltura biologika aħna nafu li din hija xi ħaġa li hija rebħa tirrappreżenta rebħa kbira tal-Unjoni Ewropea illa naħdmu fuqha għal ħafna snin u għal din raġuni jiena naħseb illi fil-fatt fir-rapport tades, jina naħseb illi jekk aħna din nitkellmu biss fuq l-agrikoltura ekoloġika din mhijiex biżejjed, hemm bżonn li nkunu daqsxejn iktar nużaw klim li iktar b'saħħtu. Rridu naraw ukoll qed jistennew minna il-konsumaturi ma nistgħux aħna nistennew illi aħna jkollna biss eh, greening mingħajr ninsew u ninsew aħna l-konsumaturi u dan diġà ntqal minn ħafna ehm, kollegi. U ninat nħu ħafna li kumissarju ċolos ukoll jaf li dan ma jistax wassal produzzjoni ta' kwalità u nittama li dan jista' wassal għal diskussjoni iktar ta' kwalità f'dan il-qasam u ħaġa fuq il-qafas finanzjarji jiena naħseb li f'dak li għandu xi l-agrikoltura fil-parlamenti nazzjonali aħna nixtiequ illi l-Kummissjoni u l-Kummissarju fil-fatt issa verament jaħdem fuq it-taxxa tal-transazzjonijiet finanzjari minħabba illi minn hemmhekk iridu jiġu l-flus sabiex aħna niffinanzjaw il-pak. Ħalli bekk ikonna iktar fondi għal dan għal settur agrikolu ħalli bekk aħna ikonna iktar eh, fondi f'dan is-settur li tant għandu bżonn ringrazzjak. Bene, adesso torniamo in Germania. Tajjeb nerġgħu morru fil-Ġermanja u ngħaddi l-kelma lill-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura u l-Politika tal-Konsumaturi, il sinjura Ulrik Hufeken. Ganz herzlichen Dank. Grazie ħafna, Sur President. Jiena pala Ġermaniza nixtieq illi ninaqat ma dawk illi Tkellmu diġà fisem il-Ġermanja l-politika agrikolu nafu li palissa tħabbat ma problemi ġodda u anka f'dak li xaqsam is-sigurtà tal-ikel nafu li għandna bżonn ta' garanzija ta' sigurtà tal-ikel u uh, ħalli ma jinħalla u xiktar iktar uh, prodotti u li aħna ma nintilfux fil-massa u narmu bżon li naqsu rimijina fil-parlament eh, ġermaniż aħna ħin kollu ndiskutu kol dawn elementi anka il-miżuri ta' Grini li kienu proposti aħna aċċettajnihom dawn il-miżuri aħna dejjem naturalment nitkellmu fuq iktar simplifikazzjoni dejjem nixtieq li jkun hemm iktar simplifikazzjoni u nitkellmu fuq din l-istrateġija li inti tifred l-abjad tal-bajt mill-isfar tal-bajt. Ġifiri naraw illi dawn il-miżuri fil-fatt ikunu anka għal ikunu jimxu jitfit mal-level reġjonali mal-prodott mal-mizuri li palissa huma proposti fil-kontest tal-pakket tal-enerġija u l-elettriku u aħna nafu kol li hemm ċertu elementi li huma neqsin minn dawn id-deċiżjonijiet li ttieħdu. Il-konferenzi tal-Ministri tal-Ambjent diskutew bosta elementi differenti fil-reġun tiegħi fl-Ajn pfalz aħna naħsbu li din miżura tal-capping hija xi ħaġa pożittiva. Hemm min qed jgħid iżda illi din tista' tkun xi ħaġa li lura l-ħaddiema iżda fil-ġeneral fuq il-livell ġenerali nistgħu ngħidu li dawn il- capping qed jitqis bħala xi ħaġa pożittiva li hija meħtieġa u anke f'dak li għandu x'jaqsam id-deregulation, anke f'dak li għandu x'jaqsam it-zokkor, ħalib u inbit aħna nixtiegħu li jkun hemm iktar flessibilità ħalli aħna nkunu nistgħu nanalizzaw il-mizuri li huma proposti għal nimxu fid-direzzjoni tajba f'dak li għandu xieqsam ir-riċerka jiena naħseb li r-riċerka naturalment għadha tissaħħa issa iżda dan m'għandux ikun biss fuq il- il-bidla ġenetika iżda anke fil-bilan ta' sostenibilità. Grazzi. Grazzi President, issa 10 minuti ta' waqfa, un bat nkomplu għattini round. Grazzi lil kulħadd.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 Allora riprendiamo i lavori. Inkomplu xol, signori, u naddi l-kelma minnu fih l-rappresentanti tal-Parlament ta' Ċipru, il-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura u Risorsi Naturali, Sur Jannakis Gavriel, jek joġbok. Għal minuti. Rapidissina Adelfi, gireske Giri. Eżis kollegi. Kollegi, signori. Nevitrobigi Orgijas nisti nirringrazzja l kumitat Agri tal-Parlament Ewropew għal din l-istedina u għal din l-inizjattiva tal-laqa tal-lum. Ir-riforma tal-politika agrikola komuni hija xi ħaġa fondamentali ewlenija għalina u tħasseb li l kull wieħed u waħda minna. Aħna favur li jkun hemm distribuzzjoni ndaqs fost l-istati membri skont il-kriterji oġġettivi Jekk inqisu mbagħad it-tibdil fil-klima u dawn il-kundizzjonijiet irridu nisħu l-iżvilupp rurali marbut malan ta' zida fil-kompetitività f'dan is-settur. Irridu nżommu mal-miri ambientali u anke ta' zoni rurali, speċjalment dawk li zoni zvantaġġati u imbeda u ovvjament irridu nappoġġaw din it-tip ta' ekonomija. L-għan tagħna huwa li nimxu f'din id-direzzjoni biex ikun hemm assistenza ekonomika, lek il-pakk ġdida tigarantixxi l-kompetittività tal-agrikoltura tagħna billi tagħti inċentivi fid-direzzjoni ta' inċentivi biex jagħtu inċentivi ġodda l żgħażagħ u l-bdiewa żgħażagħ biex jitlu f'dan is-settur jew jibqgħu f'dan is-settur biex bekk nkun nistgħu ntejbu wkoll il-kondizzjonijiet ta' ħajja u tajxin fil-kampanja u bekk nkunu nistgħu nilħu lan li inħadġu l-bdiewa zaza f'dan is-settur. Fuq il-pagamenti diretti dawn iridu jkunu bbażati fuq kriterji oġġettivi. U dan kellu effett kbir Din l-assistenza kellha effett kbira xirridu nejnu l-iżvilupp rurali iżda għabbażi tal kondizjoniet skont kull kumpanija agrikola. Irrid konna miżuri flessibbli biex bekk nkun nistgħu nippermettu lill istati membri jadattaw ruhom għal dan ir-reġim tal-bidwa skont l-ispeċifiċitajiet tagħhom. Palma nafu il-bidja hija attività mhux faċli iżda hija waħda komplessa u għandha ħafna karatteristiċi li huma marbuta magħha. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, jgħid il-President, issa ngħaddi l kelma lill-Parlament tal-Estonja u ngħaddi l kelma lis-Sinjura Ester Tuikso mill kumità tal-Affarijiet Rurali. Għal żewġ minuti, jekk jogħġbu. Grazzi, President. Grazzi tal-li organizzajtu din il-laqa tal-lum. U grazzi u koll l-Kommissjoni u l-Ministru għal prezentazzjonijiet tagħhom. L-Estonja taħseb li l-politika agrikola komuni trid tkun politika komuni fl-Ewropa u li tkun tapplika bl-istess mod lil kulħadd. Il-pagamenti diretti jridu jkunu aktar ġusti bejn l-istati membri. Bħalissa hemm differenzi kbar bejn pajjiż u ieħor u dan joħloq distorsjoni fil-kompetizzjoni fis-suq intern. Fil-waqt li nirriformaw il-pak, aħna rridu nqisu li nagħtu aktar valur lill produttur fil-katina tal-produzzjoni Zoni fejn produttività baxxa dawn irridu jibqgħu fl-ewwel pilastru tal-pak u l-bażi tagħha tittiġi immodernizzata. Ovvjament aħna imħasba dwar l-aħbarijiet tal-bieraħ ukoll dwar il-budget. Dan huwa perjodu ta' tranzizzjoni ġdid li Perikola s-sitwazzjoni tal-bdiewa tagħna. Barra minn hekk aħna nappoġġaw il riċerka u l-innovazzjoni fil-pak. Grazzi. Grazzi issa jmiss is-Senat tar-Repubblika Taljana u ngħaddi l-kelma issa l viċi President tal-Kumitat tal-Agrikoltura, Senatur Alfonso Andria. Jek jogħġbok. Grazzi President, kollegi. Nixtieq nirrot ħajra din inizjattiva tal-President De Castro tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew, Kumitat Agri, li provaw jipromovu riflessjoni mwessa lill parlament Nazzjonali fuq suġġettant attwali bħal riforma tal-PAK. Is-Senat tal-Repubblika Taljana tal-kontribut tiegħu permezz ta' mozzjonijiet biex bekk naslu għal pożizzjoni nazzjonali maqbula. U flimkien miegħi il-kollega Viċi Presidenti Lorenza Piccioni jista' jkun xieda ta' dan. Aħna provajna naqblu fuq suġġetti importanti pal per eżempju riforma tal-pak li titkun imsejsa fuq pagamenti diretti, il-miżuri tas-suq, l-iżvilupp rurali, permezz ta' miżuri ġodda li waslu għal simplifikazzjoni tal-proċeduri, għal twettiq tal-interventi favuri l-bdiewa professjonali u biex natu velur miżjut li settur agrikolu għat għad kabir ekonomiku għall-impigi bħala strument ta' salvagwardja ambientali biex bekk nkun nistgħu naffrontaw l-isfidi globali biex bekk nkun nistgħu mexxu r-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u l-appoġġ tal-imprenditorjalità ta' żgħażagħ u ta' l-involviment tan-nisa f'dan is-settur. Għalhekk m'għandniex ninsow is-suġġett tal-impjiegi u aħna ngħidu li huwa eh, suġġett ewlieni hemm ħafna punti interessanti mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-PAK mill-pubblikazzjoni ta' Novembru tal-2010 minn Kummissarju Ċolos, iżda rridu nimxu fil-triq li ħadna, li bdejna biex naqsu l-inefficienzi biex nimxu l-qoddim biex bekk il-politika ta' appoġġ tal-pak sir politika tas sow ta' promozzjoni tal-prodotti pubbliċi. Grazzi l-Senatur Andria u issa naddi il-kelma l-rappresentanti tas senat Olandis u naddi il-kelma l-Sur Erings Maling Jekjosbog. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi għall-istedina ta'kom. Għadgost nisma dawn id-diskorsi, tal-limt ħafna u nishtiq nirringrazzja l-Albert Dess għal rapport eċċellenti tiegħu u għall-erf li għasammana. Kuntent li nisma li l-Parlament Ewropew huwa daqshekk preżenti tal-lim dwar l-ewwel pilastru u smajt tħassib tal-kollegi tiegħi l-Olanda hija waħda mill-ewwel pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li fuq għambniet l-Unjoni Ewropea u naħseb li dan għandna nqisuh Dan ifisser li jrid ikun hemm solidarjetà u tkun ċentrali fil-diskorsi tagħna. Livelli ta' ambizzjoni huma għalin ħafna iżda rridu naraw issa jkux ser niksbu dawn l-anijiet u dan jipplika mill-ilvant tal-ponent. Fir-rigward l-anijiet tagħna kulħadd esprima x-xewqat tiegħu u dan ifisser li hemm bosta sogri, hemm uħut mill-pajjiżi li jistgħu jgħidu li jkun aħjar li jekk inżommu l-flejjes tagħna u nofquhom fuq il-prijoritajiet tagħna. Għandna direttiva tan nitrati, natura 2000 li tiġi implementata, eċċetera. U għalhekk jiena nixtieq ngħid li hemm kwistjoni differenti ta' urġenza u dan jorbot ma' dak li smajna dwar il-Finlandja li aktar ħadra u l-Sqallija u naqsam ma'kom il-sibijiet ta'kom dwar kemm jawtli li konna żewġ pilastri. Iżda jien nirrikmanda li nirreferu għal Sur Pibalks fir rigward l-iżvilupp u namlu din ir-rabta mal-pak. Grazzi, issa ngħaddu l-kelma l rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u ngħaddi l-kelma issa lil Spiros Stanellis. Si Presidente, eh, Agapite Epitrope, pudegni din Grazzi, President, il-Kommissarju madux kollegi. Għandi xi kummenti fil-qosor dwar il-proposti tal kommissjoni għal-budget tal-CAP li ma jgarantix kif se jisiru dawn l-iskemi ta' pagamenti għalek aħna mħasbin mux ftit għal mod ta' kif naraw se jiġu applikati dawn il-proposti l-ġodda, ta' kif se jiġu applikati dawn il-proposti ġodda, imma tajjeb li dawn il-proposti naqblu b'mod ġenerali magħhom għax l-idea hija li sibu tarf ta' il-diskrepanzi li hemm bħalissa. Ta' min isemmi li hemm nies bdiewa fl-Unjoni Ewropea li jafu li s-sigurta għal-jom miġ biss ma taddix biss bil-pagamenti, aħna dak li rridu ma verament skemi ta' ta' sigurta li huma permezz tagħhom ikunu jistgħu joffru prodotti tajbin. Hemm bżonn li l-bdiewa tagħna verament ikunu jistgħu jipproduċu prodotti b'valur miżjud. Grazzi ħafna Spiros. Issa naddu biex nisimgħu Is-sur Ostendorf. Ja, schönen Dank. Um, wir sind in Deutschland. Grazzi ħafna Iva, ħna naħseb li fil-Ġermanja, ħna maħniex ta' l-istess opinjoni, naturalment dak li għandu xieqsam l-opinjoni, naħseb li dan huwa ċar, dak li għandu xieqsam l-sfidi illi id-diskriva l-Komissarju ċolos, aħna fil-fatt nafu illi il-reformi u tkellem fuqhom aħna nilqawhom ħafna aħna tal-opinjoni li aħna bħala partit tal-ħodor naturalment aħna favur li dawn il-kwistjonijiet illi s-soċjetà s saqsi dwar l-agrikoltura naturalment imson noħduhom bis-serjetà. U anka il-finanzjament tal-pak irrid jibqa' mizmu fuq l-istess livell. Naturalment aħna fil ġejjini nafu illi il-fatt li aħna irridu naraw illi l-agrikoltura fil-fatt kollha wkoll tamer kontribut għal suq eh, ta' xogħol u iktar opportunità ta' xogħol u anka għal dawn il-miżuri ta' greening aħna nafu u li anka fuq il-livell lokali u reġjonali dan jinħass ħafna dan nistgħu niddiskutuh naturalment irridu Nevalwaw dan kollu, però hemm il-kwistjoni il-kbar mbagħad tal-biodiversità. Aħna ma nasbux il-biodiversità qed tingħata bizziet importanza, il-bidla tal-klima tingħata ħafna importanza, manka l-biodiversità hija importanti, il-biodiversità naturalment żgur illi tista' jekk ma jkunx hemm biodiversità kollox jista' jmur lura u aħna din raġuni aħna U dak li għandu xaqsam l-ewel pilastru finanzjament tal-miżuri tal-greening għalina u importanti ħafna ħna rridu naraw eżattament kif ħajimxu l-affarijiet aħna ma nixtiqux li jitnaqsu dan il-ħlas u aħna minna ħatana fil-Ġermanja nixtiequ li konna mhux biss 70% iżda illi konna li, li ma jkollniex iktar tnaqqis għal miżuri tal-greening u dwar il-capping jiena naħseb illi aħna għanna naċċettaw din il-miżura tal-capping, però fl-istess ħin aħna naħsbu illi hemm bżonn illi fil-fatt nelbu din l-oppożizzjoni li hemm ħafna partiti politiċi, però aħna nixtiequ illi il-capping ikun eh, implementat, ma naħsibx illi fil fad dak li għandu xaqsam il-ħlas għal kull ettaru rridu naraw illi dan ikun ġustu ukoll, jien naħseb illi dan ikun ġust għal kulħadd. Bene, grazie, adesso ritorniamo in Grecia. Tajjeb, nerġgħu morru lura l-Greċja, nal-Parlament tal-Greċja, u pjaċir li nistieden sur ħak mekjazzjużma. Grazzi ħafna, President. Wa verament ta' pjaċira hija li nisab hawnhekk ma'kom hija laqa importanti ħafna tal-Parlament Ewropej mal-Parlamenti Nazzjonali qed nitkellmu fuq CAP. Jiena nixtieq inkellimkom dwar Perjokimu tin rodopi jina mija. It-tabak it-tabak li um, jiġi mkabbar fil-reġjun fejn jien u li huwa mifrux tajjeb um, fis-suq hemm xi 15-il familja li jiddependu mill eh, dan it-tabak li jkabru il-kumpanniji il huma żar żar ħafna u m'għandhomx uċuħ taraba kbar, imma naraw li dan it-tabak jiġi kultivat minn familji sħaħ. ħafna drabi issa naraw dan l-aħħar li eh, mhux qed jiġi konsidrat tajjeb dan u l-ħajja ta' dawn il-familji qiegħda fil-periklu tajjeb li nsemmu eżempji bħal dawn ta' kif il- eh, nistaw nejnu ġifri mux biss għajnuna diretta għal tantu tant familji imma qed nitkellmu wkoll fuq l-ekonomija tar-reġjun ta' pajjiżi ta' pajjiżi stess tajjeb li l-isforzi tagħna naraw biex nejnu il-min qiegħed ibati qed ngħidilkom li dawn in-nies verament qegħdin f'sitwazzjoni prekarja ħafna jistaw ibatu l-ġuħ jekk titneħilom eh, din il-linja ta' ejxin. U nixtieq nitlobkom biex tkomplu tejnu dawn il-nis li qed jagħmlu tabak u jkabru tabak fil-CIP ġdida. Tajjeb wis, grazzi issa immorru għas sinjura Luling, Parlament Ewropew, id-dekana tagħna. Sur President, jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni għal żewġ problemi li jħazbuna anki l-CAP wara l-2014. Ovvjament l-ewwel punt u hija l-abolizzjoni tal-kwotas tal-ħalib. Nafu li din se, tasal xi darba jew oħra ma konnet nitkellmu fuq xi forma ta' soft landing irridu noqodu attenti ta' kif se nagħmlu il-tibdil il-produzzjoni dejjem hija inqas ftit huma l-istati membri fej qegħdin jaqbżu il-kwotas. Lussemburgu waħed minnhom, ġifri aħna nistana jri għandhom iħallsu taxxa żejda. Jiena kont tlabt li naqsu din it-taxxa mod progressiv bil-mod il-mod sakemm meta neħħu il-kwotas kompletament din it-taxxa tiġi fix-xej. Naħseb li ta' min nerġgħu naħsbu nitlob il-Kommissjoni li eh, tejna fuq dan. Issa eh, problem oħra li eh, xtaqt inqajjem hija il-fatt li u wara l-2015 se nabbolixxu ukoll il-fatt li nistgħu inkabru ċertu dwili wara li jkun hemm il-liberalizzazzjoni għaw min qed jaħseb li min għandu id-dwili mhux se jkampa u hawnhekk ovvjament qed nitkellmu fuq imbita kwalità olja li ovvjament imbagħad batikuni um iktar. Għadna kemm kellna laqa mal-laqda professionali tal-min għan jagħmel l-imbit fir-reġjun tax-Xampani fi Franza u, u rajna li kienem artiklu bħafna klim biħor. Fil-medja fil Ingliża ma nixtieq ngħid li fil-politika u min jieħu kull mezz biex ikun magħruf. Nixtieq ngħid fir-reġjun ta' Champagne kenna seminar ta' xi erba' sigħat anki jekk xrobna x-xampanja wara Għatul dan is-seminar għadna nisimaw il-tħassib, il l-inkwiet li qed jaddu li għandhom dawn il-nies li um, ikabru dwili. Um, rridu noqodu attenti li għanqadi f'din il-sistema ta' kodeċizjoni, noqodu attenti fuq ir-regoli ta' dritt ta' minni ikabbar id-dwili, hemm bżonn forsi ta' min nerġgħu naħsbu ta' kif qed nagħmlu liberalizzazzjoni is-sur xolos mhux qiegħataw imma forsi min qiegħataw minn floku jista' jwassalu l-messaġġ kif diġà qedna fir-rapport tas-sur Dess nirringrazzjah għal dan ir-rapport irridu li fil-proposti leġislattivi fil-kuntest tagħhom li se joħorġu fil-ħarifa nerġaw lura fuq eh, dak li konna deċidejn li ġi deċis. Issa fuq il-budget, ma tantx għandi xnejt, ħaġa waħda biss. Mhix il-CAP li Eh, li tqum ħafna flus hija il-fatt li ma jkonniex CAP li jkun verament iqum ħafna l-Ewropa, għall-kultura tal-Ewropa, għall-ambjent tal-Ewropa u Führung einer finanziellen Transaktionssteuer äh, wäre die Rettung. U jina naħseb li nejt il-kollegi Ġermanizi li f'dak li għandu xaqsam il-finanzjament jekk intom taħsbu li jekk aħna naqsu żgur li tista' tkun il-soluzzjoni l-problemi finanzjari żgur da mhux ħajkun il-każ. Bisogno di tempo di parola. Senjura Luling dejjem titkellem għal ħin li trid. Senjura Luling nirringrazzjak. Se nagħlqu issa billi nisimgħu l-Assemblea Nazzjonal ta' Franza, l-Viċi President tal kumitt tal-Assemblea Jean Gubeja. Grazzi ħafna, Sur President. Iż-żewġ kollegi tiegħi tal-Assemblea Nazzjonal diġà tkellmu imma għalhekk jinsel il-meta ruħi għal żewġ kummenti biss. L-ewwel kumment il-proġett tal-Kummissarju smajt illum il-kollegi il kollegi jitolbu għal iktar konverġenza, għandhom raġun jitolbu għal dan. tajjeb li napprovaw l-idea li natu iktar fondi għal riċerka għall innovazzjoni imma mardux ninsow li dan il-budget se jkollu se jkun inqas flessibli, se jkun hemm inqas flus, għalhekk rridu nqogħdu attenti dak li rridu, dak, dak li nejdu, dak li rridu nilħu. Noqogħdu attenti għax biex ma nitilfux il-bdiewa iż-żar f'kull pajjiż huma l-bdiewa iż-żar li se jħallsu il-prezz qares ta' CAP ġdida għalhekk il-pakket ta' Sjolos irridu noqogħdu attenti, mux ħaġa jekk naċċettaw xjole, ma naħseb li tajjeb li nappoġġjaw. Tini komment li għandi, ma dranċ għandu xaqsam ma d-debattitu tal-lum. Imma ħna edin nitolbu l-nis fl-agrikoltura li izomu ċertu regoli ta' etika, ta saħħa, tal-ambjent u ħafna Eh, ma jifmux għaliex ma nix l-test eziġenzi għal prodotti li jiġu fl-Europa minn reġjuni oħra fid-dinja u li mandomx l-istess regoli. Għalek rridu nqodu attenti jekk maħna ma jkonniex l-istess ehm, ċertu parallelizmu bejn ir-regoli, ma jistax ikun li il-tana namlulhom ħafna regoli u mbagħad nikkuntentaw bi prodotti agrikoli li laqqas biss jersqu għal inkwantu għal regoli pereżempju ta' sanità meta nqablu ma' affarijiet li jiġu importati minn pajjiżi oħra. Iva, naqblu kompletament miegħek fil-fatt anke fil-Parlament Ewropew aħna provajna rapport ta' Papastankos li jitlob l-istituzzjonijiet Ewropew biex jirrispettaw ir-regoli ta' reċiproċità. Ġifiri, nista l-agrikolturi tagħna għandhom normi u standards għoljien u ma jistax ikun li ma jkollniex l-istess standards għal prodotti minn pajjiżi oħra. Issa r-rappreżentant tal-Assembleja tal-Ungerija, il-Sur Sandor Font, żewġ minuti jak jogħġbok.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 jiġħdu li jkomplu eh, il-produzzjoni tagħhom fil-bidja minħabba it-talbiet li nimponulhom. Fi rigward imbagħad il-ħarsin tal-annimali, per eżempju, l-kondizjonijiet huma diffiċli wisq li żomm magħhom u anke ħafna li tkellmu qabli qed jgħidu li nirċivu prodotti minn pajjiżi terzi fejn dawn il-kondizjonijiet ma jridux jiġu rispettati u għalhekk il-kompetizzjoni hija għalila ferm u ira inġusta ma dawn il-pajjiżi terzi, għalhekk nitlobkom li tħarsu tipproteġu il-produtturi tagħna għaliex jekk aħna imponu kundizzjonijiet ħorox l bdiewa tagħna nridu neżiġu l-istess standards min-naħa tal-bdiewa minn pajjiżi terzi. Dan l-aħħar aħna rajna li kien hemm żbalji kbar li sejħu li huma palli kiku riformi, per eżempju fil-produzzjoni tal-dwili u l-imbit, l-Ungarija ma taqbilx u aħna nipproponu li kunem riforma u li nerġgħu nitkellmu fuq dawn is-suġġetti. Kien hemm problemi wkoll fil-kannamiela per eżempju. Anke fir-rigward il-katini il kbar tal-produzzjoni tal-ikel, kumpanija ta' produzzjoni tal-ikel il kbar li u magbar u palli kiku jistaw jamlu li jridu u jistabilixu ma xinu ma l-standards, lekk aħna nistennaw li l-Kumitat, il-Parlament, il-Kunsill, il-Kummissjoni ma jħolqux aktar problemi mill-li diġa għandhom il-bdiewa, u l-produtturi għaliex inkella mhux ser ikun hemm ġenerazzjoni ġdida ta' bdiwa u dawk in-nies li jaħdmu l-art għaliex iż-żgħażagħ mhux ser ikunu interessati li jaħdmu l-art li jaħdmu fir-raba u mhux se jkollhom għajxin jew ħobża x'jaqalgħu jekk jaħdmu f'dan is-settur għalhekk irridu naraw kif ħa nieħdu ħaddiema oħrajn minn pajjiżi terza biex jaħdmu għalina, ma nistax nitelfu ġenerazzjoni bħal din f'dan is-settur. Grazzi. Grazzi, issa temmejna ir-round tal-kellima għanna ġi rappresentanti mill-Parlamenti Nazzjonali li jixtiequ jintervjenu mill-ġdid it-tieni darba u nitlobkom jekk għandkom din ir-rieda li tagħmlu hekk inkella nistgħu intemmu din il-laqa tant importanti tal-lum, eh, laqa li permettitna nifmu x'inhuma il-punti sensittivi tal-Parlamenti Nazzjonali kollha. Tixtieq titkellem terġa' jekk jogħġbok, għandek minuta. Rappresentante Il-rappresentant tal-Austria, viċi-president tal-Kumitat tal-Agrikoltura Wolfgang Pitko Luker, għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, fil-qosor ħafna nixtieq li nitkellem fuq dak li qal il-kollega Franċiż fil-fatt dwar eh, taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji. Jiena naħseb li l-politika agrikola bladu dubju ta' xejn anka minħabba miżuri tagħha biss tista' timxil qudiem, iżda naħseb li dan huwa intervent importanti li aħna nixtiequ li nagħmlu mal- Eh, l-istati membri l-oħrajn l-Awstrija tappoġġa din il-miżura u għal din raġuni jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu kemm qal il-kollega fuqhom naħseb illi fil-fatt dan kollu għandu jkun li samma u għandu jkun fil-qalba ta' din il-politika jiena nixtieq insemmi l-punt numru 8 ġifieri l-kwalità u l u l-ħarsin ġifiri irridu naraw kif din hija kompatibbli ma' sistema li għandna u kif tista' tkun implementata. U għal-kollega Grossendorf mill-Ġermanja nixtieq ngħid iva. Veru illi dawn l-imprizi degressivi u dan l-importazzjoni degressivi huma oġġettivament proposti tajbin minħabba illi aħna nafu l-effettività l-iktar effettività hija mill-ikbar produzzjonijiet agrikoli. U għadin raġuni aħna qegħdin insemmu wkoll e, sostenibilità f'dan il-qasam u dan għandu jkun modell li għandu jinħadem kemm fiħdan il-Kummissjoni kif ukoll fiħdan l-Istati Membri ħalli naraw aħna kif l-imprizi l-kbar aħna nkunu nistgħu nirregolawhom tal-imod ħalli naraw illi ikonna din l-effettività għall-ispejjeż illi jintefqu fil fad din il-cost effectiveness u naħseb li dan huwa punt pożittiv li xtaqt nitkellem dwaru. Ħaġa oħra, l-effiċenza f'dak li għandu il miżuri ekoloġiċi, na naħseb li dawn l-ewwel qabel kollox iridu jkunu implementati fil-varjetà tal-frott li qed jingħata mill-riċerta rabatana, grazzi.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 President, biex narrafkom malajr malajr, jiena nixtieq ngħid li napprezza din id-diskussjoni u din il-possibilità li għandna li nisimgħu minn l-opinjonijiet tagħkom biex nkunu marfa aħjar, kun informati aħjar. Bħala pajis li għanna l-presidenza fidejna tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea rridu naħdmu flimkien niġdu ħabel wieħed biex flimkien tassow nkunu nistgħu ikonna soluzzjonijiet leġislattivi aħjar li jkunu jistaw iżommu ma l-istennijiet tagħna u l-ħtiġijiet tagħna. Għalhekk nilqakom u nistidinkom nhar il-25 u 26 ta' Lulju indirizzat mod speċifiku lill-Parlament Nazzjonali għall laqa f'seminar f'Budapest biex inkomplu diskussjonijiet tagħna fuq il-pak, fuq is-sigurtà tal-ikel u anke kentejn tal-aħħar nistgħu naraw x'soluzzjonijiet nistgħu fl flimkien u għalek, nitlobkom taċċettaw l-istedina inizjali tagħna diġà batna xi stediniet iktar qabel iżda l-25 u 26 ta' settembru fil-fatt jikkorreġu il-kellim nistedinkom tisibu maħna biex tiformaw parti minn din il-diskussjoni. Grazzi. Grazzi, President, għet jajdu li li ġimana fosna rappresentanta l-Assemblea Nazjonali tal-Bulgarija membru tal-Kumitat tal-Agrikoltura u l-Foresti mill-Parlament Bulgaru, l-Onorevoli Atanasov. Naddilu l-kelma li lu kolla zoċ minuti, jek jozbok. Grazzi, President. Kentejn malajr malajr. Kulħadd ġajjien jider. Iżda importanti li nisqu fuq żewġ affarijiet minnħatana. Wahda Waħda diġà semmit mill-kollega Grik fir-rigward min ikabbar it-tabak u kollox japplika fuq l-affarijiet speċifiċi. Dejjem ngħidu ħafna affarijiet ġenerali iżda meta nitlu fid-dettall fil-dak li huwa speċifiku rridu nqisu dak li qal il-kollega fuq il kabbir tat-tabak u fil-Bulgarija l-affarijiet huma kważi l-istess fir-rigward min ikabbar il-varjetajiet orjentali tat-tabak ta' nitkellmu dwar dan, żommu f'moħħkom li aħna din hija kwistjoni għal qalbna ħafna minkejja l-twissijiet li hemm dwar it-tipjib. Ma nafu t-tipjib ma tantx qed jonqos minkejja li situazzjonijiet differenti forsi fl-Ewropa, iżda jiena nixtieq ngħid li l-ewwel pilastru l-pagamenti diretti huwa xi importanti ħafna u dan l-ewwel pilastru tal-pakk irid ikun imsawwar tal-imod sabiex bekk u ukoll il-produzzjoni differenti u l-ispejjeż differenti tal-uċuħ raba differenti u għalhekk tittamel differenzjazzjoni. Per eżempju, il-paprika għal kull ettaru tista' tiswilek madwar 600 euro biex tipproduċiha, iżda il-qamħ jiswik 60 euro kull ettaru biex tkabru. U dawn huma affarijiet li rridu nerġgħu naħsbuhom mill-ġdid u nirriveduhom naħseb. Grazzi. Tajjeb wis, jgħid il-President, issa naħseb li nistgħu nikkonkludu dan ix-xogħol, xogħol importanti ħafna li rana impenjati ma' 27 pajjiż, 27 diffikultajiet Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Naħseb li għandna sfida qudiemna, sfida importanti, sfida li qed tirrappreżenta mhux biss l-interessi ta' bidwi bdiewa Ewropej dan narfuh iżda hija sfida li rridu waslu għal tweġiba għaliha għal 500 miljun ċittadin Ewropew. Grazzi lil kulħadd, grazzi tal-ħattu sem. Issa, eża kif toħorġu mill-awla hemm cocktail.